Uh, good afternoon, everybody. Uh, very warm welcome to uh, everyone. Wara nofsnar tajab il-kulħat, nilqa l-membri u uh, l-esperti illi huma mistiedna sabiex ikunu għawek magħna wara nofsinhar. Jiena da xej maqtuħ illum minnkom, pero nittamaw li xort waħda nistaw naraw il-xurxin sew. Jiena nixtieq nintroduċi l-ewel punt fuq l-agenda illi huwa smih fuq proposta min-naħa tal-Kummissjoni dwar liġi komuni Ewropea dwar il-beħ. Għazda tajba l-konsumaturi jina poġġejt mistoqsija wara din il-frażi minħabba li dan ħajkun id-dibattitu illum wara nafsna. Nixtieq li eh, tpermettu li nagħmel xi ftit kummenti sabiex niftaħ ix-xogħol ta' dan il-kumitat fil-jiem li ġejjin. L-ewwel qed jiena nixtieq ngħidilkom illi din is-sessjoni u b'mod partikolari ismi, huwa mxandar b'xandira diretta fuq l-internet u nittama li hemm ħafna nies jisimgħuna fuq l-internet illum għal din ix-xandira diretta u nixtieq ngħidilkom ukoll illi kif forsi ħafna minnkom jafu aħna tħdimna ħafna fuq il-komunikazzjoni mal mal-partijiet interessati permezz ta' newsletter U suppost għandkom kopji ta' dawn il-newsletters li huma disponibbli, pero dan ukoll huwa disponibbli bħala dokument fuq l-internet li fih links live għad dokumenti l-oħrajn tagħna li jinsabu fuq l-internet. Ġifieri aħna nistgħu nibatulkom bla problemi ta' xejn kopja elettronika ta' dan id dokumentu jekk għadkom ma ssiħibtux man-network online tal-imko tal-kumitat imkom, Dan mod dirett qed ngħidu lilkom ukoll issemmi minn fuq l-internet dan tistgħu tagħmluh direttament ukoll minn fuq l-internet u jkollkom rabta anka link ma, ma newsletter naħseb li għandna xi ftit eluf ta', ta nies li huma membri naħseb imma li qed jiżdiedu ftit ftit. Issa nixtieq illi nadotta l-aġenda għal laqa kollha kemmi u għanna sal-5 nofs illum li għan id-dedikaw għall-ismir, un bat ħajkonna Signor Bastos illi ħatiġi sabiex tippreżenta l-emendi illi rċivit fuq ir rapport dwar l-20 eh, tħassib prinċipali tal-kumpaniji Ewropej. U aħna nafu wkoll li din hija kwistjoni importanti ħafna u l kumitat verament ħeġġeġ li aħna nisqu ħafna fuq id-drittijiet tal-konsumaturi fis-suq intern. Umbagħad għada il-laqa formalment ħatibda fl-10 ta' filgħodu jkollna ħin dedikat għall votazzjoni u mbagħad ikollna l-ewwel diskussjoni dwar l-aċċess tal-istati membri għal prodotti u servizzi u anka għas-swieq. L-oħrajn, issa nixtieq li ngħaddi sabiex nitkellmu fuq il-programm formali illi huwa maħsub għal dan is-smien, xtieq nerġa' nilqal darb'oħra lill-esperti li kienu mistudna sabiex ikellmuna, suppost għandkom kopja wkoll tas-CV tagħhom li xanqod nintroduċihom fit-tul jiena nixtieq illi naturalment nisted nilqahom fostna, merħba lilkom il-koll u nistidilhom sabiex ikellmuna, però nixtieq nfakkarkom ukoll li għandna għaxar minuti għal kull kellim, għal kull espert li jatawek u ħantibkom arloġġ speċjali tal-imko illi ħajidrilkom fuq eh, l-iskrin ta' qoddimkom, però naħseb illi jintom is-soltu illi tattendu għal dan is smih ta' sikwit tafu kif imxu l-affarijiet, ċi m'għandix tkun problema. Mela, aħna ħan imxu hekk, l ħan nitkellmu fuq l-istadju li bħalissa ninsabu fih, dak l-għandu xi jaqsam il-liġi kontrattwali u ħajkonna l-sur professur Jules Tuk li ġej mill-Università tal-Luvan. U eh, fil-fatt jina naf li l jaħdmu fuq dan is-suġġett għal madwar sena, mbagħad ħan nitkellmu fuq ċertu għal konsumaturi u ħajkonna is-Sinjura Monique Goyen illi hija waħda li kemm il-darba l-għajnija aħna fil-komitat tagħna rappreżentanti tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi u xtaqt li nieħu l-opportunità wkoll sabiex nilqa' ħafna mir-rappreżentanti tal-organizzazzjoni li jirrappreżentaw lill-konsumatur naf illi hemm bosta minnkom illum. Ir-rappreżentanti tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi jistgħu jiruna daqsxejn fejn din bil-qeda nollu jdejkom sewwa qed nara li hawn ħafna minnkom merħba u kontenti illi jintom qegħdin tattendu hawnhekk u żgur li tistgħu tiltaqgħu ma' xiftit ftit mill-membri tagħna aktar tard. U wara kull parti ta' diskussjoni aħna ħajkonna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Mbagħad ħajkonna t-tielet sessjoni ta' diskussjonijiet li ħadkun dwar id-dritt tal-irtirar meta mqabbel mad dispożizzjonijiet tad direttiva tad drittijiet tal-konsumaturi. U nixtieq illi Nilqa fostna lil Christopher Warner minn Witch li hija organizzazzjoni mill-Ingilterra u l-Dr. Rupert Bellinghausen li ġej mill-Linklaters mill-Ġermanja. Ġifiri, daw kienu tlet sezzjonijiet, iżda l net nixtieq illi nistieden lil xi tnejn mill-kollegi illi ilhom jaħdmu fuq dan is-suġġett. Għanna Levelin Kephart, illi koordinatur eh, fis Partit Soċjalisti, kellha tmur l-isptar għal-operazzjoni u suppost ħatkun lura hekk magħna f'Ottubru nawgurawlek sinjura Gebhardt jekk qed tismana fuq l-internet u għandna s-sinjura eh, kollega tagħha illi ħadd tibdilha mbagħad għanna il-Hans Peter Meyer illi huwa l-co-rapporter flimkien mas-sinjura Gebhardt għadni ma deċidejx minn ħajtkellem l-ewwel, però minħabba li l-ħans Peter Maja huwa l kora rapporter uffiċja nixtieq illi nistieden lilu sabiex jitkellem li l-ewwel u mhux nibdew minn nisa bħas-soltu mbagħad nisimgħu minnaħa tal-kollegi l-oħrajn u mbagħad nisimgħu lis-sur Professur Stuj. Kif jogħġbok Sur Majer? Grazie ħafna, Sur President. Eżis kollegi, eżis kellima, mistietna, fostna, eżis sinjuri. fis taħna tagħna tal-lum tal-imko dwar il-liġi Ewropea tal-beħ, aħna nixtiequ illi nitkellmu iktar fuq il-konsumaturi dan huwa s-suġġett tagħna li huwa ċar illi l-pożizzjonijiet fil-fatt huma eh, qed ivarjaw pożizzjoni għall-oħra U dan huwa validu kemm għal l-istati membri kif ukoll għal parlamenti nazzjonali differenti, għal partijiet interessati differenti u anka għal membri eh, parlamentari li ġejji mill-partiti differenti politiċi. Kif tafu le kon diġa ħadem ħafna fuq dan is-suġġett, il-kollega eh, Dustin fil-fatt diġa ta' pożizzjoni dwar dan u anka dan kien eh, kellu ħafna appoċ din pożizzjoni tal ej kollu, iżda aħna rridu nżommu f'moħħna illi aħna l-wek qegħdin nitkellmu fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-daw tas servizzi finanzjari, aħna hawnhekk iktar nifukaw fuq il-lat tal-konsumaturi. Aħna din nitkellmu fuq il-ħarsin tal-konsumaturi, pero xorta waħda nixtieq fuq il-fatt li aħna għanna bżon illi kolna kemm jista' jkun approċċ bilanċat ħalli bekk noħorġu bliġ li tista' tkun aċċettabbli għal partijiet interessati kollu aħna għal din rridu nivvutaw u rridu naraw illi jekk aħna ħan implementaw u nipproponu l-leġislazzjoni, di leġislazzjoni għandha tkun tajba fil-prattika, naħna nixtiequ ndiskutu l-proposta, nixtiequ ndiskutu dak li aħna nistgħu ntejbu, dak li nistgħu nissimplifikaw u namlu iktar faċli sabiex nifmu ħadi raġuni qed nistanna bil-ħerqan li nisma' l-kontribuzzjonijiet minnaħa tal-kellima li kienu mistuqna iżda anka it-tweġibiet u l-mistoqsijiet u l-kummenti minnaħa tal-kollegi. il-kom nawguralkom ukoll diskussjoni tajba u sirja. Grazzi ħafna, Sur Majer. Issa, is-Sinjura sal-alba u nixti issa nsellem l-rappresentant tal-Kommissjoni li huwa l-kap tad-dipartiment li huwa responsabbli għal dan is-suġġent tant importanti. Inti rappreżentant li tkun sekwit fil-kumitat tagħna u nittamaw li inti ħajkollok l-opportunità wkoll sabiex tagħti il kontribuzzjoni anke min-naħa tal-Kummissjoni. Sir Sarova. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Michael Harbour, Sur Hans Peter Meyer, Aziz Co-Reporter, Aziz Kellima u Aziz Mistidna. Jiena uh, l-lum għet nitkellem fissem il-co-rapporter Sinjura Gebhardt illi tirrappreżenta l-Partit Soċjalista Demokratiku u titlobkom skuża l-koll tal-li ma setax tkun hawnhekk ma'kom sabiex titkellem dwar dan is-suġġett. Issa dwar dan is-suġġett tant importanti il-Parlament kien mitlub sabiex jieħu pożizzjoni. U għahna besibna li nkomplu bil- passaġġ u direzzjoni ta' suċċess li aħna diġà bdejna u nixtiequ niftu kapitlu ġdid permezz ta' strument volontarju ġdid, pero dan jista' jpoġġi l-konsumaturi f'pożizzjoni ta' żvantaġġ u joħloq iktar konfużjoni minħabba li l-liġi Ewropea dwar il-beħ tista' tkun applikata jekk ħajkun applikata l kull transazzjoni bej il-konsumatur u l-kumpaniji. Naturalment hemm ċertu dispożizzjoni ukoll ta' Ruma wieħed, però ir-regolament ta' Ruma wieħed jista' jiggarantixxi ċertu drittijiet tal-konsumaturi minħabba li dan jfisser li huma jistgħu jserħu dejjem fuq is-sistema ta' ħarsin tal-konsumaturi tal-pajjiż tagħhom. Hemm bosta tħassib f'dan il-Parlament illi dan jista' joħloq preċedent u illi jista' ukoll jara illi aħna noħolqu opportunitajiet oħra, iżda permezz tagħhom aħna nkunu qegħdin neddu ċertu affarijiet li diġà nixxinna lilqu fil-ħdan il ħarsin fil-ħdan il-qasam tal-ħarsin tal-konsumaturi, però l-Parlament irid jiddeċiedi ġifieri il-kowra perteru jien naqblu li l-konsumaturi Ewropej m'għandhomx jispiċċaw f'sitwazzjoni fejn id-drittijiet tagħhom huma inqas imħarsa milli huma bħalissa. U l-proposta tal-Kummissjoni bħalissa qiegħda turi li hemm ċertu nuqqasijiet importanti ħafna dak li għandu x'jaqsam il-ħarsien li huwa propost lill-konsumaturi mill-Kummissjoni. Aħna naħsbu li rrid ikolna l-istess livelli jew livelli iktar għoljin minn dak li għandna bħalissa flokki komunitarju dwar il-ħarsin tal-konsumatur Issa ħna nafu li ma tantx għandna informazzjoni dwar is-sitwazzjoni li sabu fiha l-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea minħabba li ħafna partijiet mill akit tal-konsumaturi huma armonizzati biss fuq livell minimu u l-Stati membri jixtiequ joffru l-iktar livell għoli ta' ħarsin għal-konsumaturi. Aħna nafu wkoll li fuq livell ġenerali aħna mhux dejjem nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni, iżda naħsbu li dawn proposti jistgħu poġġu f'sitwazzjoni għal l-ċertu pajjiżi, l-ċertu f-ċertu pajjiżi. Għal din raġuni qed nieħu gost li għandna din l illi nisimgħu lill-esperti li ħajkalmulna u hekk. Nixtieq nagħmel f'kol ftit kummenti dwar il-pariri esperti tal-Kummissjoni wara illi provdewni ħafna informazzjoni. Jiena kont imħasba ħafna fuq il-kwalità ta' din l-informazzjoni. Kolli nikkritika l-fatt il-Kummissjoni ma isirx l-effetti ta' armonizzazzjoni ta' din id-direttiva Mikkej għal-fat li għed għal-armonizzazzjoni sħiħa dwar il-beħ distanza. Però jiena naħseb li dan huwa nuqqas kbir minħabba li dan jaffettwa b'mod dirett il ispejjeż ta' tranzazzjonijiet li huwa l-iktar xkiel importanti illi bħalissa jgħat waqqaf jew ixekkel il-kummerċ transkonfinali, jiena ma konċ konvinta laqqas fuq l-interpretazzjoni tal-informazzjoni dwar il-fiduċja li għandhom il-konsumaturi fina u ħsibt il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kienet daqsxejn eżaġerata u minħabba dawn l-affarijiet kollha minħabba l-affarijiet mill-fatt li aħna nixtiequ li nimplementaw liġi li ħad tkun ta' kwalità tajba aħna għasfassalna ukoll ċertu eh, proposti dwar fiduċi tal-konsumaturi u aħna nistgħu nħabru l-komissar nexxirna niftehmu ma' rapporters mill-Kumitat Legali dwar ċertu affarijiet li għandhom jitresqu quddiem mill-unit ta' evalwazzjoni tal-Parlament Ewropew. Ir-riżultati dan il-kontroll eh, tal-kwalità eh, huwa mistenni li jaslilna dal-waqt u uh, ħaj jitkellem fuq dawn il-kwistjoni kollha. Lissa nixtieq ningrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, ningrazzjakom tal-interess tagħkom li wrejtu għal dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna wkoll tal-li tkellimt fuq il-proċess. Daqsxejn. Minħabba li naħseb li dan huwa forsi għal benefiċċju tal-udjenza in ġenerali, però l-Parlament ħa impenn importanti sabiex niskuraw li l-impatt tal-leġiżlazzjoni jkun dejjem ikkontrollat. Aħna għandna unit u dipartiment li hu speċjalizzat fek, aħna jkollna dibattitu importanti ħafna dwar l-impatt li għandha din il-proposta leġislattiva u aħna nafu li kellna bosta mistoqsijiet u anka mistoqsijiet minnaħat tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali illi saqsab ġertu mistoqsijiet u l-Kumitat Legali fil-fatt huwa l-Kumitat meċċej f'dan is-suġġett kollu Pero Però aħna wkoll interessati ħafna minħabba li għandna responsabilità speċjali għal ħarsien ta' drittijiet tal-konsumaturi minnaħat tal-Parlament Ewropew. Tajab miss, mela ngħaddu issa sabiex nisimgħu lill-esperti tagħna għandna il-professur il ħajkellimna l-ewwel suppost tal-slides tistgħu tarawhom fuq l-screens dawk li qed jisimgħuna b'xandira diretta minn fuq l-internet tistgħu taraw l-slides ukoll fuq l-screens tal-computer tagħkom u issa nixtieq eh, illi nistieden il-kellim li jmissa biex ikellimna madwar xar minuti. Sinjuri, huwa privileġġ għalija li nkun hawnhekk mhux l-ewwel darba ħanipprova nżomm fil-qosor. ma tistawx taraw palissa, pero għan nitkellem dwar l-istat prezenti fuq il-liġi kontratwali għal konsumatur fl-Europa palissa u kol sabiex nipparagona dan mal-proposta għal liġi komuni Ewropea. Għanna l-stan zewġ binari, fuqna ħanna l-armonizzazzjoni, mux biss l-armonizzazzjoni li xanna xi liġi uniformi kol, regolamenti fuq it-trasport u telekom, per eżempju, minna ħal-oħra għanna eh, strument uh, Illi mhux obbligatorju hija ħaġa ġdida din. Jekk tħarsu lejn. Dan l-slide fil-fatt forsi ikun interessanti nħarsu mlaj malajda dak li għanna vizavi l-akki u konsumatur. Situazzjoni għata impressionanti, ma' s-sax nispiegalkom fil-dettal, per l-istantikom lista bdejna fl-1985 bluff premises contracts Mbaħt kellna il-kreditu tal-konsumatur, pakket ta' vjaġġar u eh, mazzjoni per kontrattuali, jek nitkellmu hawnhekk fuq strument orizzontali li applika l-kontratti kollha, time sharing li hija ħaġa speċifika, kontratti għad-distanza eh, u mod speċifiku ta' ta' kontratti li qed jiżdidu fil-importanza. Beħan kontumatur xi ħaġa li tikkonsisti garanzija ta' sentejn, mbagħad għandna distance marketing għal servizzi finanzjari l-konsumatur u dan kollu huwa eh, f'sens kronoloġiku. Għanna diversi regolamenti wkoll fuq dewmin, fuq eh, denied boarding u fatturi oħrajn. Komunikazzjoni elettronika hija ħaġa importanti wkoll fil-pakkett tal-2009, id-direttiva fuq servizzi universali. 36 u anka direttiva tas-sena li għaddiet eh, kellna miżuri li jemendaw regoli eżistenti oħrajn huma kompletament ġodda. Hemm regoli ġodda pereżempju fuq miżati illi jitħallsu f'każ bħala mezz ta' pagamenti fuq manka klassit addizzjonali u hemm regoli wkoll fuq beħa konsumatur fis-CRD li ma kinux preżenti fil-direttiva ta' qabel fuq il-riskju kif riskju għaddi minn parti għall-oħra. Ovvjament dan huwa importanti taħt il-pilastru mhux obbligatorju ta' regolament propost. Issa, kinħarsu l-ewwel net lejn ir-rabta bejn l-akki tal-konsumatur, il-liġi ordinarja li tapplika bħala default regime, meta l-partijiet ma jkunux għażlu l istrument mhux obbligatorju, un bat is li huwa ippreżentat bħala tini reġim nazjonali, fiħdan reġim prezenti, diffiċi tifmu dan, pero għandek il-regoli tradizjonali illi ma tistax inti tinterfixxi magħhom ma għandek setti ħorta ta' regoli. Hemm limitu fl-ambitu għax nitkellem hawnhekk fuq kontratti ta' beħ u kontratti sabiex jiġi provdut materjal diġitali, kontenut diġitali. Humbat għanna eh, dawk li nsejħu related service contracts għandhom xazma beħ ta' prodotti mhux servizzi oħrajn li qegħdin ma mibjuha fl-istessin. Bċent hemm biz biss B2C bħal l konsumatur imma B2B meta parti tkun SMI bil u wkoll l stat membru jestendi dan għal sitwazzjonijiet fejn iż-żewġ partijiet huma kumpaniji u ma jkunx hemm SMEs involuti. Qed nitkellmu fuq uh, sans transkonfinali pala prinċipju, ma seta' membri sta jistendu l-dan għal situazzjonijiet nazzjonali, ħaġa differenti minn dak nizibu fakke għal konsumatur, għal xemmek għan regoli li japplikaw rispettivament hemmx element transkonfinali jew le ġant għal sezilija ħaġa mhux obbligatorja, l-partijiet irdu jaqblu, u għan negozju li jażel, mbagħad il- eh, il-konsumatur kollu isegwi ħaġa li konsumatur li kritikaw, ħaġa li probablement ta' tissemalhom ukoll Pero ovvjament irridu naraw triq oħra tiżistix. Fuq ir-rabta bejn seżil u eh, laki għal-konsumatur f'be għal-ċe mem lebda eh, l-oksa għall-azla, ġifiri jekk inti se tażel f'dott ta' seżil trid dotta kollox, ma sax toqgħod tażel parti jew oħra. Elementu ukoll għandu xaqsa maħarsin tal-konsumatur aspetti kontratwali jaqaw barra sezin, għandikom eżempja hawnhekk aspetti li mhumiex l-ambitu pal legalità, moralità, lingwa, non diskriminazzjoni, ma jiktħarsu lejna kita konsumaturem ħafna ktar elementi li jaqaw barra l-ambitu. Għaliex qed nittirizzaw ċertu elementi biss hawnhekk fi għandna regoli dettaljati dwar eh, kontratti ta' bieħal konsumatur u anka kontratti B2B fej parti tkun SME l-akkim u biex limitat biss għal-bejħ u aktar biss minnek. Mod partikolari, per eżempju, ir-regoli fuq uh, eh, kontratti mhux ġusti għaw kol għas kontratti ġbis eżilt tkopri biss parti minn dal-aspett dejjem nfissirx illi m'hemmx ħarsina konsumatura li ġdini kwistjoni kompletament differenti. għal transkonfinali l-akki jibqa' applikabbli fin-nuqqas ta' eh, alternativa għal Sezil. Jekk Sezil ma tiġix adottata regoli jibqa' japplikaw kif kienu. Xi vantaġġi ta' Sezil jeli aspetti ta' liġi kontrattwali jiġu koperti dak marbuta ma' bejħ, konklużjoni ta' kontrat, eh, difett fil-konsens, interpretazzjoni, rimedji, danni, interessi, klasijiet eh, il eh, preskrizzjoni. Aspetta li ma tiġi eh, konklus kontra, ta' li ma ssibx laki. Hemm ukoll eh, notice li hija importanti wkoll hija ħaġa mhux obbligatorja tajjeb ngħidu. Livello li ta' ħarsin tal-konsumaturi na parti mill-grupp ta' esperti maħtur mill-Kommissjoni, ħdimt fuq dan u għamilt paragonar ma' sistema legali tiegħi fil-Belġu u għal 99% tal-każijiet regoli f'seżil u ma fl-istess livell ta' protezzjoni ta' konsumatur pal liġi Belġana. Kollegi għallu li wkoll li dan japplika għal ħafna stati membri oħrajn. Ġifieri maħniex ngħidu ħajkonna inqas ħarsin għal konsumatur meta mqabbel malaki. Tista' tagħti eżempju differenti ħadd semmi erba' hawnhekk billi għamlu sitt ħin ħadd nsemmi wieħed L-ewwel għandna no firm terms, il-direttiva tinkludi klawzula ġenerali u lista indikattiva ta' unfair terms hemm każistika li eh, tejn il-konsumatur imma ma jfitx din liġi ma tiġi skartata ġar darba seżil tiġi adottat, su ċertu pajjiżi għandhom ħarsinoli ta' livell ta' ħarsin konsumatur pal pajjiżi u għal daqstant japplika għal termini negozjati ma fil-pratika da ma jfisser xejn għaliex ħafna termini ma jkunx hemm negozjar fuqhom. Mem lebda dmir għal trasparenza taħt id-direttiva u għanna lista indikattiva fej f-sezil sar sforz sabiex ikonna lista sewda u lista twila griża u koll ta' iktar ċertezza l-konsumatur naħsebina. Eżempju liħor li xtaqt insemmi hawnhekk rimedji ta' min jixtri għaliex jekk tħares lejn il-direttiva l-konsumatur għandek ġerarkija ta' rimedji f'każ ta' nonkonformità. U dan huma limitati għandek possibilità għal negozju li provdi rimedju billi isewwi eh, il-prodott u konsumatori kolli jistenna u jekk dewmin ikun twil wis il-konsumatori jista' jażel ikkanċella l-kontratt. Sezil tala l-istess ħata rimedji f'artiklu 106 fe għandkom id-dritt li wieħed eh, jirtija kontrat umna withhold performance u bekk il-konsumatur għandu għazla unek. Brabta ma' rimedji, sezil, għanda level li ta' għans ta' ħarsin għal-konsumatur iktar fil-fat mill-laki. Nistaw natu punti pozittivi u eh, punti negativi għal James għanna għambidu ktar wisa taħt CRD, punt pozittiv, kif għan sansibu fil-kazistika tal-ECJ u koll konformita konferma parziali. U għem punti li huma automatiċi ta' CRD li mhumiex ta' Cezil. Issa, l-aħħar punt huma punti ta' konklużjoni Se kolkom taf dawni, musantikom dettalji, pero tistaw t-verifikaw. ċertu oqsma ta' liġi kontrattuali ta' konsumatur biss huma armonizzati ta' tlaki għal konsumatur, pero hemm aspetti importanti bħal unfair terms, distance selling u konformità f'kuntratti għal eh, bejħ u għanna regoli speċifiċi għal ċertu servizzi biss pa' servizzi finanzjarji, vjaġġar u timeshare. Ma' nix regoli ġenerali fuq servizzi illi mhumiex lanqas seżin ma nsibuhom, xal daqsant m'hemmx differenza. Għandna problema fejn l-akki kollu taħlik ta' armonizzazzjoni siħa u armonizzazzjoni parzjali ma din ħaġa inevitabli, forsi toħloq konfużjoni, ma dan huwa l-iżvantaġġ. Is-sistema ta' rimedji fl-akki tal-konsumatur eh, mhijiex dettaljata biżejjed u għal dal dan il-gwart seżil jirrappreżenta titjib għanna infiltrazzjoni tal liġi kontrattuali nazzjonali permezz ta' regolamenti fil-aspetti ta' trasport, komunikazzjoni elettronika u dan jaffettwa liġi kontrattuali immedjatament imma hawnhekk qed nitkellmu fuq direttivi li wieħed jista' wieħed għandu japplika u għandna frammentazzjoni li twassal għal inċertezza u din hija sitwazzjoni iktar preżenti flaki għanna rwol dejjem dejjem iktar eh, qed iżir l-importanza tiegħu li CJ. Għanna direttiva wkoll li eh, taħt iktar importanza li e CJ kol sezzil għandu livell li ta' ħarsina konsumatur u li jista jirrappreżenta pass il qoddim sabiex intejpu ħarsin tal-konsumatur. Grazzi. Well, thank you, uh, Grazzi għal eh, dik il-prezentazzjoni dettaljata. ntqajna diversi drabi. Ilek taħdem fuq dan għal żmien twil u naħseb issa rridu niddeċidu kif se imxu l-qoddim u kif se nużaw bl-ħelmet possibbli dawn l-elementi. Issa, ħajkonna rawn ta' mistoqsijiet, u xtaqt nkun naf jekk rapporters jew lecting rapporters jixtiqux jistaqsu mistaqsija għanna l-onorevoli Rulex, Fab, Letun, jistaqsu mistoqsijiet, ma nafx għaw xiktar interventi u mistoqsijiet qabel ma nkomplu. Onorevoli Ġvab, jek joġbok? Chairman, I don't want to pick the... Mm, ma nishtiqx nieħu ħin minn toħrajn, pero insomma. Grazie ħafna, Sir President, jina nishtiq illi nitkellem dwar il-fatt li rapporter qal li brabta mal-liġi belġana u ma qalx li hemm xi konflitt partikolari, pero nishtiq nixtieq ukoll li nsaqsi mistoqsija minħabba li jiena wkoll rajt li kien hemm ċertu analogiji u l-opinjoni tal-kollega Sinjora Sanalova jiena ehm, fil-fatt naqbel maħazza hemm ċertu affarijiet li ma naqbilx magħhom. Jiena nixtieq nkun naf kif il-maġġoranza fil-fatt konkludew li l-level tal-ħarsien tal-konsumaturi fil-fatt ħajkun daqsxejn inqas mill-level li għandna bħalissa. Majority of Maġġoranza ta' parteċipanti maġġoranza ta' parteċipanti jaslu l-konklużjoni l-level ta' ħarsin konsumatori iktar baxx fim dak tajjeb naħseb fim dak li qed, pero ma fimx il-kwistjoni ta' maġġoranza ta' parteċipanti fejn eżatt. Ta' dawk il qed jikkonsidraw il jadottaw dan il-regolament. Dawk li jafu x'fija jaħsbu li memx livell ta' ħarsin għal-konsumatur pal manna l-lum. ma nafx kif wasal għal fat li jemma ġurenza Mm, li nista' nara minn reazzjonijiet minn dan il-grupp ta' esperti Jgħin, biex nasal konklużjoni tiegħi nista' nara x'ħadna bħala punta lu, naf fiex wasanna bħalissa u naf li fi dan il-grupp tagħna l-maġġoranza jasbu differenti mill-maġġoranza tal-grupp tiegħek. Yes, I think that was slightly enigmatic. Iva. Perspettiva kemm xejn enigmatika Mr. Ġvab hemmhekk. Pero jek t-permettu li fuq l-argumentijak argumenti li interessanti mill nista nifhem jien. Inti sħaqt fuq il-fatt li proposta l-ġdida mill-Kommissjoni para 28 reġim għal dak l-għandu x'jaqsam il-ħarsin globali tal-konsumatur fis-setturi kollha jirrappreżenta parti biss mill-ħarsin globali għal daqsant il- Kwestjoni reali hawnhekk s-sessel fejn wassal il-valur mizzjut, din hija l-punt dan huwa l-punt prinċipali. Fejn qed iwassal valur mizzjut għal dak għandu xaqsam il-ħarsin globali u anka sabiex supplement aspetti oħrajn kif għat inti permezz l-analizi eccellenti tijak, l-analizi dettaljata tijak, ħafna minn daw sej jibqaw fejn huma U naħseb din hija kwistjoni prinċipali. Din hija kwistjoni komplikata però li qatt ma nix risposta lija u kif qal sur b'im dibattitu elaborat fuq dan u forsi tista' titfa' dawl fuq fim tajp l-analiżi tiegħek. Jekk nieħu il-ħarsena konsumatur f'livell ta' 100% li ma eh, percentaċ minn dan se natribuħ għal strumenti mhux obbligatorji meta qabla elementi oħrajn. Jiena naħseb illi l-istrumenti mhux obbligatorji ma marbuta mal-bejħ u aspetti oħrajn u jipprovdu um, partijiet optinżu ins jibda japplikaw għal dasant mistoqsija hi ix ħaġa tajba jekk il-negozju jazil l il konsumatorju u se jkun hemm ħares U jekk ma jkunx hemm opt-in il-fallback se tkun taħt laki din il-mistoqsija. Jekk tagħmel dan għal bih għal konsumaturi kollok reġim aħjar taħt sezzil għal għandek sistema aħjar ta' rimedji għal punt liħor zgur mhux se nkunu f'sitwazzjoni għal mill qegħdin fija palissa zgur. Iva, tajjeb kontrar ħafna Sor Majer. Ja, <clears throat> damit begon. Grazzi, faħna iva, fil-fat bdejna mnejdu, inti bdejt tgħid illi mill-snin 80 li law kien hawn ħafna liġijiet issa fuq il-ħarsin tal-konsumaturu fil-fatt inti eh, rajt qed ukoll li wassalna għas sitwazzjoni li issa sa x'ħaj jkunu konsekwenzi jekk aħna jkun għandi leġiżlazzjoni issa fuq il-beħ fl-Ewropa. Taħsbu li l-maġġoranza ta' dawn il-liġijiet li jintom semmejtu Eh, li inti semmejt li kollom ikunu ritirati u nkella jistgħu forsi jkunu inklużi f'xi grupp biex nejtu għek tal leġislazzjonijiet għal ħarsin tal-konsumatur. Ja, fin dank. Äh, I think that, uh, of course... Grazie ħafna. Ikonniex konsolidazzjoni ħaġa separata mill mill-bqija sezzil ta' fetwa biss ċertu kontratti għamux, per eżempju, package travel u fatturi oħrajn. Dawn id-direttivi għandhom eh, rezon det taħħom, pero minnaħal l-oħra jekk għandek kontratti ta' bejħ eh, off-premises dawk li nsejħu in-shop, mela l-ura direttiva termini ta' kontratti tapplika l-kontratti fil-partijiet għazlu opt-in u Ovvjament, stiment il-reġim inġit huwa option il-reġim l-antik xort jibqa' japplika l daqstant. Il-mistoqsija jekk ikun hemm optina reġim il-ġdid il hija possibilità il-konsumatur f'liema pożizzjoni se jkun aħjar jew għal din hija l-mistoqsija li għandna nistaqsu llum u r-risposta tiegħi hija le, però fuq dan jista' jkun opinjonijiet differenti ovvjament. Uh, mela, naħseb li għamilt bieċa xogħol eccellenti sabiex ehm, bnejt il-pedamenti li nistgħu naħnu fuqhom u għandna l-elementi tal-dritt tal-tirar u ħarsin tal skumatum li ma' importanti għall-aħħar. Ma nafxaw xiktar kollegi li xtaq jistiqu jistaqsu mistoqsijiet. U bil ħak naf ħafna interess hawnhekk il-smiħ se konsisti f'membri staqsu mistoqsijiet, jekk hawn minn għandu xi mistoqsija taħraq li forsi ta' pinres huwa tistgħu tres u eh, nota li mbagħad fl-aħħar nista' ngħaddi mistoqsijiet fi simkom. Però apparti dan se nħallu l-affarijiet jimxu b'mod normali, però tistgħu iva tadunna nota b'mistoqsija, però toħol uxkiwijiet ukoll. Però tajjeb appuntu li nkopru l-aspett importanti kollha. Niproponi issa li ngħaddu s-sessjoni li jmiss ġifir nħarsu f'aktar dettal fuq perspettivi għandhom xjaqsmu ma' għal-konsumatur fil-liġi Komuni Ewropea dwar il-bieħ. Nibdew bis-sur uh, Goyen, un Naddu għal kelem oħrajn. Is-sur Sefert li għandu karigi differenti. Ħanati li l-kelima tagħna 10 minuti kull wieħed, u mbagħad nerġa' niftaħ il-diskussjoni għal iktar mistoqsijiet. U l-esperti xtaqt ngħidilhom illi qed nassumi illi se jkollhom opportunità fl-aħħar ta' sessjoni li jipprovdu perspettivi ġenerali fuq kif għandna nimxu l-qoddim u wkoll jekk esperti jixtiequ jintervjenu fid diskussjoni merba bihom. Nibdew bis-Sinjura Goins. Grazzi ħafna, warna s li tajjeb. Xtaq nirringrazzjakom u għal-fatt li jimkom organizzat smiħ fuq eh, il kwistjoni tajjeb li dawn il-mistaqsijiet nibdew nirrispondu fl-aħħar anka għalġik tal-konsumatur. Nilqa wkoll il-fatt li għandna possibilta li nanalizzaw u naqsmu ta' sibtak ta' tana ma'kom. Ehm, fatt li hemm tant organizzazzjoni fil-Kamra juri kemm huwa importanti għalina u għalikom ukoll nipparteċipaw fid-dibattitu. Għanna ħafna xinajdu naf li għandi għaxar minuti biss jekk tixtieq oppożizzjoni iktar detaljata sibuhom fuq sit elettroniku tagħna. Fuq dan nitkellem ukoll iktar tard. Mill perspettiva ta' konsumatur meta tkellem fuq liġi Komuni Ewropea hemm bżonn nistaqs tliet mistoqsijiet li ewwel Konsumaturi għandhom bżonn liġi mhux obbligatorja, it-tieni se jkun l-impatt ta' liġi bħal din fuq konsumaturi Ewropej. U t-tielet se jkun l-impatt ta' strument bħal dan fuq il-liġi għal konsumatur u politika għal konsumatur biex nirrispondu ta' mistoqsijiet tajjeb naraw l-isfond illi eh, qed naħdmu fiħdanu. Jiddispeċini, grazzi ħafna Ivan, sejt l-slides tiegħi tajt il-kellima. Ġa tkellimna fuq il-qafas regolatorju b'saħħtu illi twaqqaf sabiex inħarsu il-konsumaturi pej fil-kontratti illi wetqu U kol kanna il-direttiva għad-drittijiet tal-konsumatori 2011 li tipprov di armonizzazzjoni l-iktar element importanti fil-kontratti għal-konsumaturi online u grazzi għal sorzi din il-kamra dan wassal għal leġizlazzjoni b'saħħitha u li jataġi tal-konsumatur. Dan l-isfond ta' suċċess qed naraw il-Kommissjoni qiegħda tipproponi bidla fl-approċċ billi tipproponi strument mhux obbligatorju. Din hija esperimentazzjoni regolatorja torbot magħha eh, riski u anka fatturi eh, negattivi għal konsumatur. Xtaqt nitlob ħelċek għal valutazzjoni kien hemm ħaġa li kien hemm bil fuq anke ma' rapporter għal daqshekk nisna bil-ħer għal-konklużjonijiet ta' din ir-riċerka. Però bħala sommarju għal ta' tagħna bewk u l-Organizzazzjoni Konsumatur tal-Ewropej manna napproġġawx eh, Common European Sales Law mem lebda ħtieġa għal konsumaturi kollhom strument bħal dan u hawnhekk iridu naraw li bħala fajl dan huwa uniku storikament għaliex dan id-dossier mhux biss aħna parabew fuq livell Ewropew ma kif ukoll organizzazzjonijiet fuq livell nazzjonali setaw jitlov dialogu kostruttiv ma' partit interessati oħrajn, ma' negozji oħrajn ma bejjija li wkoll huma kontra dan l-istrument. Għal daqsant l-mistoqsija jek l-organizzazzjoni tal-konsumatur ħafna negozji qed jistaqsu strument pal dan mhux bżonjus Għalfejn qed inkomplu ninsistu mhux qed nipprovdu valur miżju tal-konsumatur ukoll, mhux qed jiffaċilita l-ħajja ta' ħadd, anzi qed joħloq iktar konfużjoni għal negozji għal SMEs il-konsumaturi se jkunu f'pożizzjoni għar minn qabel u għawnek ma naqbils ma surstrajk ħafna aspetti li ma koperti ta' t il diġa u kol et nimblokkaw titjib u modernizzazzjoni tal-liġi kontratuali. Nemnu li regolamentazzjoni mux obbligatorja, mish ħaġa illi tagħmel bis-sens, speċjalment għal tranzizzjonijiet B2C. U kol se jkun hemm argumentazzjoni parallela. Mhux qed nissostitwixxu regolament se jkun hemm 27 liġijiet nazzjonali l konsumatur se jkun hemm il-liġi Ewropea u se jkun hemm l-istrument mhux obbligatorju wkoll. Professor Stojklu akademiku specializzat fil-liġi li għal li hija komplikata, tistaw timmaġinaw kemm se tkun komplikata aktar għal persuni evoluti fis-suq? Il-qrati kif se jindirizzaw eh, daw l-aspetti differenti, reġims differenti, it-tibdil leġislattiv se kontrattat mod paralleli u ħajkun separat. U kif se nkomplu nimxu l-qoddim? U aħna t-nistennew ukoll mewġa ta' rulings preliminari anka feħdan li CJ għal daqsan se jkun hemm komplessità, inċertezza u se jkun hemm ukoll diskriminazzjoni għaliex konsumaturi siġu trattati differenti skont ir-reġim illi jħet jażel. U għalhekk dan joħloq distorzjoni għal kompetizzjoni għaliex in-negozji misser ikun jistgħu u ma' din il-komplessitajiet ma' din il-konfużjoni ma minnaħal oħra nafu l-SMEs lanqas ma se jkun jistgħu jagħmlu dan. Mbagħad xi ngħidu dwar l-approċċ fakultattiv mhux obbligatorju, ma nasbux li huwa wieħed intelligenti, mhux biss qed jintuża f'din il-liġi komuni Ewropea dwar il-bejħ iżda anke strumenti oħrajn għal liġi kontretwali, għal eh, jediet tal-awtur, ecc. U għalhekk irridu naħsbuha darbtejn biex naraw x'ser isir u x'ser ifisser u x'ser jiġi kif ħajjiġi implementat dan il-pakkett ta' liġijiet importanti għal-liġi kontratwali tal-konsumaturi, importanti li anke fir rigward ta' termini kontratwali inġusti, irritu kunem ħarsin, missin qot nsemmi kollox, iżdem lista twila ta' dak kollu li analizzajna dispożizzjoni b'dispozizjoni u hemm ħafna lok ta' ħarsin li huwa meħtieġ. Importanti li dawk li ħdu deċiżjonijiet jew l-konsumaturi jrid ikollhom kejl biex ikun jistgħu qablu il-protezzjoni bejn is-CESL. Mhux leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea imma dik nazzjonali ta' implementazzjoni fuq livell Ewropew. Dak huwa l-kejl li jkun jista' jqabbel miegħu l-konsumatur. Kif qedtilkom, għal-konsumaturi m'hemmx għażla hija sitwazzjoni jew va, u għalhekk qed ikun hemm proposta li mmorru għall-istrument jew le l-konsumatur ma jistax jagħmel negozjar għal dan. Walhekk element importanti ħafna mill-tfassil għall-politika u punta tħassib dan huwa li CESL ser jimblokka t-titjib u l-modernizzar tal-liġi tal-konsumatur għal kontenut digitali, per eżempju, riċerka u rrit li hemm livell loli ta' detriment għal konsumatur għaliex il-qafas legali mhux adattat għas moderni għat-teknoloġija u għalhekk hemm ħtieġa kbira li nadattaw il-leġiżlazzjoni għal din ir-realtà. Dan sar bil-CESL, iżda fl-istess ħin il-Kummissjoni ħabret li l-lin minn CESL mhux sertiħu tieħu inizjattiva leġislattiva biex dan tindirizzaħ. Dan ifisser li l-konsumatur se jibbenefika minn set modern ta' regoli fil-kontenut digitali biss jekk il-kummerċant jażel strument fakultattiv. Aħna nemnu li din mhix politika tajba u lanqas tfassil ta' liġi tajba. X'qed niproponu minn flok? Aħna niproponu li konna soluzzjonijiet prattiċi. Niproponu li naħdmu fuq kuntratt Ewropew modell li jkun applikabli fl-Unjoni Ewropea kollha fuq il beħ online ta' prodott tal-konsumaturi. Naħna niproponu approċċ ta' liġi li jkun ehm, li jaħdem ħesrem li jkun soluzzjoni prattika bl-affarijiet li jkunu sejrin żmerġ jindirizzhom. u jkun appoġġat mill-konsumaturi għall-ODR u għall-ADR. Naħna nappoġġaw ukoll koll liġijiet li jkunu approvati mill konsumaturi minn organizzazzjoni ta' negozji. Ma jħux post il-liġi nazzjonali iżda dak li għamil huwa li jinniġi negozjat fuq protezzjoni għolja għal-konsumatur, tipprovdi fiduċa għal-konsumaturi għaliex ikun negozjat mal-organizzazzjoni tal-konsumatur u mal-kummerċanti ikollhom ċertezza għaliex dan ikun negozjat u jkun hemm sogru baxx ħafna li dawn il-kontratti ikunu sfidati qudiem il-qorti. Aħna t naħdmu fuq proposta bħal din tħenna dialogu informali man negozji bħalissa huwa xogħol li għadu għaddej iżda aħna fiduċjużi li dan jista' jaħdem. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa li aħna nemnu li hemm ħtieġa kbira fuq livell Ewropew li nidħlu f'approċċ globali holistiku lejn il-leġiżlazzjoni kontrattwali għall konsumatur u hemmhekk irridu nindirizzaw l l ewlenin kollha għal kummerċ transkonfinali identifikat mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, iżda anke mar-rapport imko fuq il-kummerċ elettroniku. Irridu nkunu intelligenti naraw li morru l lin mill-perċezzjonijiet, mill-biżat fir-rigward tranzizzjonijiet transkonfinali, rridu kunem maċċessa l-ADR, għall-ODR u hemm ukoll odot pal eh, kontratti ta' model iktar milli kodiċi. Fid-dritti tal-konsumatur dan irid jiġi mtejjeb u immodernizzat iżda dan irid isir b'leġiżlazzjoni li jkunna benefiċċju għall konsumaturi kollha u mhux biss dawk li jkunu f'kuntratti ma' kummerċanti li jażlu strument mhux obbligatorju. Tim se tkun għażla biss iżda tkun leġiżlazzjoni ċara u tonda. Dak kollu li xtaqt niprezentalkom, grazzi sinjuri tal-attenzjoni, nixtieq nagħlaq billi ngħid li biex suq ikun jista' jaħdem tajjeb, suq għandu bżonn kummerċanti li jkunu vitali u li jkunu jkun hemm konsumaturi fiduċjużi. Biex dan iseħħ hemm bżonn regoli ċari biex ikun hemm kuntratti ġusti. Ma jistawx ikun hemm ġustizzji jew nuqqas ta' fiduċja, u għalhekk naħseb li nistgħu naħdmu f'din id-direzzjoni biex dan iwettquh. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna. Grazzi għall-slides ċari ħafna. Naħseb li il-qatna ħafna kwistjonijiet li ħajfeġġu iktar il-qoddim, n-dibattu għam iktar tard. Issa naddi il-kelma l-Sur Seifert mill-Chambers of Commerce tal-Germania biex jiprezenta l-perspettiva tiegħu dwar jekk CESL iċazla tajba l-konsumatur. Naddi l-ek il-kelma l-10 minuti. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, President. Ähm, Signori, nishtiq nitkellem daqsxejn fuq din is-sessjoni, tkellimt fukar daqsxejn fuq l-elementi ġviri u anka qed nitkellem naqra wkoll fuq dawn is-soluzzjonijiet l-iktar ideali huma l-possibiltajiet qed nistenna bil-ħerqa wkoll li nisma' s iktar suġġerimenti kemm min-naħa tal-membri onorevoli kif ukoll min-naħa tal-Sinjura Goyens, aħna il-Ġermanja, aħna aktar favur din il fat li aħna nixtiequ li jkollna eh, din il-liġi tal-beħ li tkun wahda tajba. U jiena naħseb ukoll li din l-ewwel eh, folja li għadha xejn komplikata mish bizzejed biss għal għal-konsumaturi, iżda hija importanti wkoll li jaċċettawha il-kumpaniji ġifieri jekk ma jkunx hemm proposta bħal din tkun aċċettata miż-żewġ naħat, din mhix ħataħdem tajjeb. U apparti minn hekk jiena naħseb li jekk ħanamlu hekk aħna rridu nkunu eh, naraw li għandna liġi tal-beħ li ma tkunx wis ikkomplikata minn dispożizzjonijiet nazzjonali jew nkella regolamenti internazzjonali jew Ewropej bħal Brussel wieħed, eċetera, inkella żgur li mhux mhux tkun aċċettata la mill-kumpaniji laqas mill-konsumaturi. Kumment illi semma ħafna huwa dwar il-kontenut digitali dan il-punt jissemma ħafna diskussjonijiet. U aħna nafu illi dan mhuwiex wieħed mill-punti li aħna nistgħu eh, minn qisu u jiena naħseb li nista' naqbel perfettament ma' daw kollha illi tkellmu illum minħabba li kulħadd qal li dak li għandu xaqsam kontenut diġitali aħna ma tlifna xejn. Nixtieq nerġa' ngħidilkom illi importanti illi dan il-programm ta' CSL ikun aċċettat u dan jista' jastilna biss jekk ikun bbażat fuq il-bażi legali tajba. U dan l-artiklu 114 ta' trattat tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea, aħna ma nasbux li għal aħjar bażi legali. L-aktar ħaġa gravi tista' tiġrinna hija li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tiġi fuqna u tgħidilna iżis eh, Unjoni Ewropea, mexxet Unjoni Ewropea, l-leġiżlazzjoni tagħkom hija tajba, però kif ġara fil-kas tas sena 2006, din mhijiex xi ħaġa li aħna nistgħu naċċettaw, ġifieri dun noqogħdu attenti ħala ma nimxux din id-direzzjoni, sa biex inkunu daqsxejn iktar konkreti, xinu huma l-problemi xumma ftit mill-iskil aħna nistgħu nidentifikaw f'dan il-kontest. Nasib nistgħu nibdew bil-drittijiet u l obligjanzi ta' informazzjoni. Dan u għet mill-punti li ħafna drabi diskutu ħahna f'dan il-kontest. Jekk wieħed jiddiskuti daw l-obbligi tal-informazzjoni, wieħed jista' jispiċċa jara illi hemm ħafna obbligi illi huma msemmija kważi 64 fil-kontest ta' Sezil Imbagħad għandna id-direttiva wkoll li qed iġġib l-obbligi ta' informazzjoni tagħha. Jiena fassalt dan kollu f'daqsxejn eh, mod provokanti, però li ma konsumatur ħajqgħod jaqrom dawn l-affarijiet. Jiena naħseb illi importanti illi jinsaqsu għad il-mistoqsija. Mistoqsija hija mill-esperjenza tiegħi wkoll kemm hija trasparenti Eh, din l-informazzjoni u kemm huma trasparenti dawn l-obbligi tal-informazzjoni. Il-kumpanija negozjant li fuq b'skala iżgħar, kumpanija żara, ħadd ifhimha dawn x'inhuma dawn l-obbligi tal-informazzjoni ġifieri huma ħafna drabi jridu kollhom bżonn ta' assistenza dwar fuq xi xiridu jinformaw. Jiena nixtieq insemmilkom ukoll eżempju tal-esperjenza tiegħi ta' kuljum. Kien hemm min qalulli għalfejn huma għandhom kif huma fil-fatt iridu jaraw li jippubblikaw ċertu obbligi ta' informazzjoni minħabba li huma jixtiequ jagħmlu negozju fuq l-internet. Aħna rridu naraw li fil-fatt naraw kif ħajkunu dawn l obbligi minħabba rridu jkunu kemm jista' jkun ċarri trasparenti għal kumpaniji żgħar daqs medju. Jekk jogħġobkom tuni għamlu li sinjal jekk eh, tkallim tal-iktar minn 10 minuti minħabba li l-arloġ tiegħi mhux qed jaħdem hawnhekk. Punt ieħor li jista' eh, aħna nistgħu naraw li dawn l-affarijiet ħajsulna ħafna flus u aħna rridu nkunu nafu wkoll kemm fiex ħajkonsistu l-ispejjeż u aħna nafu wkoll li fil-leġiżlazzjoni Ġermaniża il-bejjih dejjem ikollu l-opportunità illi jisewwi il-prodott li jkun bih jew nkella illi jerġa' jibgħat prodotti ieħor jekk il-prodott li jkun bih kien difettuż. Issa jekk aħna qed nipproponu illi dan kollu ħanimdluh, aħna rridu nqisu wkoll illi l-konsumatur forsi jkun jixtieq din. Naturalment fuq il-livell finanzjarju da jkun ta' żvantaġġ għal-negozjant minħabba li dak il-negozjant ma jistax jirtira lura dan il-prodott u jibat il ġdid u nkela jirranġaħ dan irrid isib metod ieħor ta' kif b'mod iktar irħas jista' fil-fatt jagħti kumpens lil konsumatur. Għanna problema wkoll bil dan l-iskadenza ta' 10 snin għal dak li għandu x'jaqsam mal-rimedji u mal-garanziji Jina, per eżempju, għandikom eżempju, jek nxillum iPhone illi minna 10 snin dak l-iPhone mux ħaj jibqa naraw li jibqa daqsek jeżisti bħalu ġifiri nasab li ħafna mill-prodotti fil-fatt il-konsumaturi jistaw nistaw naraw li ma jibqawx daqsek fil-ċirkolazzjoni wara perjodu ta' xar snin għal tina raġuni mill-perspettiva Ġermaniża aħna naħsbu li aħjar jkollna skadenza ta' sentejn. Aħna nafu li fl-artiklu 118 ċe ta' CSL għanna din l-iskadenza ta' sentejn, però l-problema hija illi il-konsumatur rridu naraw li jkun jista jarafhom dawn il-problemi u nafu illi fil-fatt aħna irridu naraw il-konsumaturi kollu idea ta' x'inhuma ir-rimedji li jista' fil-fatt juża, iżda l-kumpanija m'għandix il-possibilità li bilixxu meta eh, il-konsumaturi, jekk il-konsumaturi setax ikunu jafu illi il-prodott kien divettus, per eżempju, din miex ta' sekk faċli li aħna nagħmluha dan ifisser li għal-prattika aħna bħala negozjanti dejjem irridu nistabilixxu niddeċidu li konna periodu ta' xar snin u punt ieħor illi sissa ma ħarridx fid-diskussjoni li kellna ġifieri dan kollu kif ħajder fil-budget ġifieri jekk kull kumpanija u l-maġġoranza tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju fil-fatt joħorġu bil-balance sheets tagħhom. Aħna rridu naraw kif dawn ħajkunu fil-fatt inklużi fil-balance sheets dan ir-rimedji, dawn il-prodotti li reġgħu l lura. U jina naħseb allura illi dan id-dritt illi fil-fatt wieħed jirranġa l-prodotti un kella jarġa għabat prodott ġdijt, rridu naraw kif dan ħanortuħ ma dan il periodu ta' 10 snin u naraw kif ħanissimplifikaw l-affarijiet minħabba li dan huwa għalan tagħna ħari. U jisa jkun li wasalna l-fatt li dan ir-rimedju fil-fatt tant ikun ta' spejjeż għal kumpanija li ħaj jispiċċa sabiex ifalli kumpanija siħa ġiviri aħna rridu naraw eżattament kif ħan implementaw dan kollu fil-kwistjoni tal-balance sheet nasab li dan mhuwiex punt li qed ikun meqjus minħabba li ktar m'hemm dispożizzjonijiet li ħajkunu imposti fuq il-kumpanija iktar ħa jiġbru ftit profitti għal din raġuni jiena naħseb illi man dan ma nistgħux neħuh minn dan il-prezzijiet u dan mhuwiex laqqas eh, dan mbagħad jista' jkun rifless fi prezzijiet iktar għolja u dan żgur mhux ħajkun ta' vantaġġi għall konsumaturi. Ma nafx eżattament jiena għal kemm ili nitkellem, kważi wasalt fl-aħħar eh, paġna. Jekk is-CSL mhux ħajnexxina li nfasluha b'tali mod illi tkun aċċettabbli kemm għall konsumaturi kif ukoll għall kumpaniji jekk mhux kulħadd jemmen li din hija verament għażla tajba, jiena naħseb li dan il-proġett kollu kemm hu jista' jfalli qabel eh, ma jibda jaħdem fil-verità, ġifieri niqafa hekk għalissa nirrizzja. President, grazzi ħafna, skużawni li l arloġġ ma kienx qed jaħdimlek, iżda darboħra ntejbu din is-sitwazzjoni u niżguraw li kollox ikun qed jaħdem. Grazzi ħafna tal-li stabilixxejt x'inhu l-perspettivi u naħseb li nistgħu nagħmlu diskussjoni dwar dan. Kollegi, kuntent li issa numru ta' kollegi magħna nilqa lis-Sur Bellingwer mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali preżenti hawnhekk. Merħba. Hawn xi ħadd li jixtieq jressaq xi domandi wara l-prezentazzjonijiet tas Njura Goyens u Sur Seifert. Imbagħad nresaq demanda jien ukoll forsi biex meċi diskussjoni. Nixtieq nitkellem propju fuq il-punt ta' valur miżjud li diskutejna qabel fir-rigward l irmedi mod partikolari. Naħseb li s-sur Stoik għamel punt importanti dwar dan il-CESL offra rimedji iktar importanti iżda minna l-oħra sur Seifert kienet jgħid jekk dawn kienux prattiċi jew tistax taħdem bihom bħala regoli. Ħafna drabi jkun diffiċli taċċettom. U naħseb li jkun interessanti li jkunna perspettiva mill-kellima dwar dan il-punt. Xtaqt, nirressaq dan bħala punt ta' tluq għad-diskussjoni tagħna imbagħad nitlob għal tweġiba. Forsi hemm xi kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu fuq xi punti iva sur ġvab. Imbagħad is-Sinjura Senelova. L-ewwel is-sur ġvab. Grazzi ħafna President fil-qosor fuq dak li qalet is-Sinjura Goyens. Jiena kont sodisfat ħafna nisma' kummenti daqshekk pożittivi dwar il-direttiva tal-drittijiet tal-konsumatur iżda l-kwistjoni hija li m'hemm soluzzjoni għall garanziji u r-remedji. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-iPhone fl-Ewropa, fir rigward kif il-garanziji jaħdmu, tistaqsi jekk ser tirċivi situazzjoni simili, kusser ikollok situazzjoni simili bir-regoli uniformi ta' regoli u ta' garanziji. Naħseb li għanna bżon armonizzazzjoni siħa malajr kem jista' jkun mill-aktar fis. Madana kollu mannix offerti mill-partijiet kollha interessati u ħafna drabi ikollok taċċetta li titlef xi affarijiet biex ikollok sistema iktar uniformi. Fuq l-ambjent tan-negozju, s sur diffiċ li s ssib triq tan-nofs u kif il-proċess jista' jfalli jekk ma niksbux bilanċ. Il-Qorti ta' Ġustizzja fil-każ ta' Alpenhof mod partikolari fej il-bejjieħ irrid jaċċetta l-liġi fil-pajjiż li jkun qed ibih fih anki jekk ma jkunx jaf il-liġi ħalqat preċedent. Jek nagħtu ħarsa li dawn id-deċiżjonijiet tal-qorti, is-sitwazzjoni tista' tkun iktar diffiċli skont il-bażi legali nafu li għandna bżonn aktar armonizzazzjoni. U dan hu l-każ jew le. Mr. Seifert, Iva, il-President, għawn xi mistoqsijiet oħrajn u mbagħad ikollna round ta' tweġibiet wara? Is-Sinjura Senelova, naħseb. Jekk jogħġbok. Mbagħad norbtu żewġ domandi flimkien u jkollna round ta' tweġibiet. Signora Senelova, il-mistoqsijiet jgħaj l-Sur Seifert, inti il-qajt aspett fil-bidu ta' diskors tijak u Signora Goyens għalet li tibza li l-introduzzjoni ta' dan ir reġim jista' joħloq xi zbilanċi fuq is-suq fir-rigward il-komplikatezza legali. Dan jwassal diffikultajiet tal-SMEs Għalhekk inti sur Sajfert taħseb li din hija xi kontradizzjoni qabla mal-punt la qajmet is-Sinjura Goyens, il-President. Hemm iktar mistoqsijiet ta' Sur Sajfert mela wieġeb l-ewwel u mbagħad ngħaddu l kommenti ta' Sinjura Goyens jekk ikun hemm. U mbagħad mistoqsijiet mant il-membri. Sur Sajfert. Mela, l-ewwel net fuq l-ewwel mistoqsija fuq l-armonizzazzjoni. Iva ta' bilħaq dejjem pozittiv u vitali fil-fatt mi meta jkollok kummerċ transnazzjonali għandek bżonn bażi legali li tista' tifhimha affidabbli li tista' serraħ fuqek mhux bil-fors fakultattiva iżda li tkun waħda b'saħħitha mux kwistjoni ta' spejjes, imma l-bizza tal-spejza biss, bizzejed biex tfisser li 40% tal-SMEs ma jitħlux fil-kummerċ transnazjonali. Dan skont l-istatistika ta' Euroxambr. Iżda jekk ikollok ikollhom tħul ta' 100,000-200,000 euro kull sena, imbagħad ma jistawx ovvjament jonfqu iktar minn 10.000 euro per eżempju għall inkjesti legali u spejjeż bħal dawn, dawn huma l-ispejjeż li qed nitkellmu fuqhom u mhux l-ispejjeż tal protuzzjoni tal-konsumatur, huma spejjeż li kollom jerfaw dawn il-kummerċanti minħabba ħtieġa ta' riċerka ta' liġi barranija. Din hija l-ispiża li qed nitkellmu fuqha. U għalhekk iktar ma jkun hemm armonizzazzjoni tant l-aħjar fl-opinjoni tiegħi fil-tranzazzjonijiet minn negozju għall ieħor il-B2B hemmhekk ikonnok il-liġi tal-ġnus maquda li tapplika. Iżda mhix bil-fors fakultattiva, iżda tista' tfarfar dawn l-obligi minn regoli kontratwali. Iżda ħafna drabi ma tintażilx fis il-kundizzjonijiet u termini standard U għala dan iseħ, għalix meta tħabbat wiċċek ma' situazzjonijiet barra mill-pajis, irrid ikollok bażi legali affidabli li tista' serraħ fuqha. Din il-kwistjoni anke li tapplika e l CESL. Titħares lejn ir-regoli u ħafna drabi kun hemm biża ta' din il-liġi. U għalhekk din l-għażla ma tantx tiġi ntużata, din hija possibilità li qed nitkellmu fuqha, u għalhekk naħseb li jagħmel sens li jkollna armonizzazzjoni obbligatorja li seħ li jmur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 Inti kważi diġa weġibt il-domanda tiegħi parzjalment, iżda il-mistoqsija tiegħi kienet li Sinjura Goyen qalet tkellmet dwar l-inċertezza legali li hija tapis għall-SMEs. U jiena għalhekk xtaqt inkun naf min għandek xtaħseb dwar dan, iżda bejwet wieħed diġa għattu dan il-punt. Iva fil-fatt din hija l-problema fil-fatt l-ikbar problema f'dan il-kwistjonijiet ġifiri CSL kif ħajkun strutturat. Nuqqas ta' ċertezza legali naħseb li dan semmejtu fl-ewwel slide jiena. Irjek ikollna leġislazzjoni irrilevanti jekk tkun xaħġa ħaġa volontarja u mandatorja, importanti li toħloq sitwazzjoni ta' sikurtà legali. Ma jistax ikun li nkunu eh, f'sitwazzjoni li aħna nqogħdu nibżgħu li millum mal għada ħajitħassar kollox li ma jibqa' xejn validu ma jibqax jagħmel sens li aħna noqogħdu naħdmu fuq leġislazzjoni bħal di li llum qiegħda f'idejna u għadha ħattir marrieħ, jiġifieri aħna rridu noqogħdu attenti wkoll dak li ħajjgħidu l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea jekk qed tiġi xi ħaġa Eh, f'dak li għandu x'jaqsam il-kuntratti tal-beħ jekk għan installaw xi ħaġa u nimplementaw xi ħaġa fuq hekk u jekk il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea aħna nistgħu nissuspettaw li ħad tgħidilna xi ħaġa maħabba l vazi legali, jiena naħseb li żgur li dan din il-leġislazzjoni mhix ħad tkun aċċettata l il-konsumatorju laqas mill-kumpaniji żgur li mhux tkun aċċettata. Jiena naħseb li rridu naraw li bażi legali l-ewwel net tkun aċċettabbli, tkun eh, tajba mingħajr ma naturalment eh, aħna ninsew il-fatt li ħajkun hemm ukoll liġijiet ukoll fuq liġi fuq livell nazzjonali jistgħu jizzitu l-dinja l-problema b'ħafna mill-leġislazzjonijiet Ewropej li jkunu trasporti trasposti ċertu ehm, leġislazzjonijiet iżda mbagħad ikunu implementati b'mod differenti fl-Istati membri li hija minħabba li jkun hemm ċertu prodotti li wieħed jista' jixtri Eh, bħala konsumaturi biss minn barra minn pajis u din raġuni din tamil l-affarijiet tagħmel affarijiet ħafna iktar diffiċli grazzja. Mrs. Goins, the floor, I was just listening to uh, Il-President, kont ħanaddi il kelma l-Sur Njura Goins, nafu l-rapporter u Sur Ġvab, jaf x'numa problemi dwar il-CRD. Iżda forsi l-kwistjoni għajmu iktar l qoddim Signora Goens, issa biex tikkommenta fuq il-mistoqsijiet u forsi għandha xi punti fuq il-preżentazzjoni tas Sur Seifert. Nixtieq nikkummenta fuq il-mistoqsija li inti staqsejt sur President dwar il-valur miżjud. Aħna nemnu wkoll li hemm lokal titjib fil-qasam tar rimedi iżda ma nemnux li dan jista' jsir b'strument mhux obbligatorju għaliex aħna nemnu li l-konsumaturi kollha għandhom bżonn protezzjoni ogħla fil-qasam tar rimedi u għalhekk ma nemnux li memx aktar lok minnaħat tal-Kommissjoni għall-Armonizzazzjoni, aħna nemnu li armonizzazzjoni mirata ta' vera għat għanda futur u hija laqwa triq il-qoddim. Dan huwa żvilupp, progress u forsi ma kienx possibbli sentejnilu li nilħu dan il-kunsens, iżda forsi min jaff fi żmien tliet snin nistgħu nibdu kollox minn ġdid u jkollna iktar suq integrat u nintegraw ukoll is-sistemi legali skont x'ikun wassal is-suq. U għalhekk importanti tassew li ikonna analizi pass pass. Aħna nħossu li l-konsumaturi stħoq li jkollhom qafas leġislattiv għal benefiċċju ta' kulħadd speċjalment fir-rimedji. Imbagħad dan joħloq ċertezza għal kummerċanti iktar mill dawn is-sistemi fakultattivi li huma paralleli għas sistemi nazzjonali. Fuq l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet nixtieq nirreferi għal slide li għamilt fuq il-valutazzjoni tal-impatt. F'dan kien hemm simulazzjonijiet dwar l-ispejjeż għan negozji biex ikollhom konsulenzi legali fuq il-leġiżlazzjoni barranija għal konsumaturi. Aħna rridu nkunu nafu eżattament x'ifisser realment dawn l-ispejjeż x'inhuma, mhux simulazzjonijiet biss. Thank you very much. Now, can I... Il-President, grazzi. Nitlob forsi xi kontributi minn membri oħrajn. Xi ħadd ieħor jixtieq iressa aktar domandi. Is-Sur Warner, naħseb li sur Majer ukoll għall interessati jitkontribwixxi u peress li għandna aktar ħin bħalissa Nistidnu biex jagħmel kontributu wkoll. Nelqa' lis-sur Warner biex jitkellem. Grazzi President. Xtaqt nagħmel kumment malajr għal kummenti li tkellmu dwar il-preżentazzjonijiet u dwar l-ispejjeż tal-kontabilità u tan-negozji għal livell qoli ta' protezzjoni ta' konsumatur għal CESL. Tajjeb li nżommu f'moħħna li rridu nħarsu mhux lejn l sida ta' spejjeż fuq ir-reġim legali ta' bħalissa li n-negozji ridu joffru iżda l-ispejjeż addizzjonali li l-in minn dak li qed joffru diġà fil-prattika. U ħafna negozji joffru rimedji li morru li l-in mill-liġi u għalhekk ma rridux morru namlu b'satin fir-roti li wassal għal iktar żida tal-ispejjeż. Fuq dan nixtieq ngħid ukoll li f'ħafna stati membri il-perjodi ta' rimedi għal dawn ikunu iktar twal minn dawk tal-CESL u għalhekk ikun hemm pereżempju perjodu li applika ċiklu ta' ħajja kollu tal-prodott, mentri il-direttiva li nitkellmu fuq ta' dritti tal-konsumatur u anke CESL jistaw ibidlu l-affarijiet u għalhekk nistaqsu għala l-ġijiet japplikaw mod f'pajis u ma applikaw mod ieħor f'pajjiż oħrajn. Ndużomu f'moħħna dan il-punt. Għaw xi membri oħrajn jixtiequ jkontribwixxu Sur Majer jixtieq jikkommenta. Thank you very much, sir. Grazzi ħafna tal-li l-kelma. Nixtieq niċċara xi affarijiet jekk permetuli, L-ewwel Sunjura Sinjura Gojen darba wara l-oħra qalet li ma neħditux nieħdu il-kejl tal-liġi tal-Kummissjoni Ewropea ma dik fuq livell Ewropew. Aħna neħdu żewġ affarijiet in konsiderazzjoni fuq livell tal-protezzjoni tal-konsumatur li hija minn tal-inqas olja jew ola mill-liġi tal-laki komuniter, mbagħad viżavi il-liġi nazzjonali mbagħad aħna għandna perspettiva globali li nistgħu nqabluha jew iktar għolja mill-liġijiet nazzjonali kollha. U għalhekk nieħdu żewġ eh, isin żewġ kejl għal eh, perspettivi tagħna. U kuntent li qed nisma li tabilħa qegħdin ola mill-liġi nazzjonali bħala livell il-punt li għajem il-kollega dan mux korret għalix fl-imkien mal proposta nafu li din il-proposta ma tfissirx li misser ikun hemm armonizzazzjoni fosma relatati u speċifiċi, iżda Sinjura Goyens qalet li fl-aġenda digitali aħna qed nevalwaw jekk hemmx ħtieġa l-armonizzazzjoni għar-regoli digitali, iżda dan kollox għalissa ħadd fil-Kummissjoni qatt ma qal li m'hemmx armonizzazzjoni aktar jew l-ebda titjib ta' laki minħabba din il-proposta. U dan il-natura ta' strument fakultattiv. Puntiħor ieħor nixtieq nagħmel naqbel ma' Sinjura Goyens li l-kuntratt modellu għal aqwa approċċ il qoddim iżda rridu naraw x'kuntratt qed nitkellmu fuqhom. Ma stax tagħmel kuntratt modell għabbazi tal-laki eżistenti għaliex parti mill-laki huwa armonizzazzjoni minima u għalhekk qatt ma tista' tkun 100% ċert għaliex direttiva ta' termini eh, inġusti li hija armonizzazzjoni minima. Mbagħad hemm min jista' jgħid hemm klawżola fil-kuntratt li hija kontra l-klawżola ġenerali fil-liġi nazzjonali tiegħi. U dan ifisser li jekk tiżviluppa il kuntratti model irrid ikollok bażi fejn tista' tibbaża il-leġiżlazzjoni tal-konsumatur. Dan aħna proponejnieh bħala Kommissjoni kien fuq il-kontratti iżda bbażi tal-liġi waħdanija waħda li hija CESL. Fl-aħħar naqbel 100% ma' Sinjura Goyens li l-ADR u l-ODR hija triq il-qudiem. Għalhekk il-Kommissjoni xar wara din il-proposta fuq is e cesl żviluppat u proponit proposta għall-ADR u oħra l-ODR u dawn il-proposti mixin ġmielhom fil-proċess leġislattiv u dalwaqt probabbilment jiġu adottati. Mhix kombinazzjoni li dawn il-proposti huma suġġeriti fl-istess ħin bej wieħed u ieħor għax aħna narawhom bħala pakkett. U fl-aħħar punt fuq dwar sur Seifert li semma l-dmirijiet ta' informazzjoni bxejn fil-kontratti għandi simpatija l dak li qal fi rigward l-informazzjoni żejda l-konsumatur, xi ħaġa li għana nevitaw. Iva, u staff sur president li fi rigward il-direttiva l-kreditu għal-konsumatur kien hemm standardizzazzjoni għall-informazzjoni prekontratwali għal-konsumatur li ġew adottati. Dan utli ħafna l-konsumatur. Iżda l-Kummissjoni f'dan il-każ daħlet f'triq li ma tinfitx irridu naraw x'inhuma l-obbligi kollha għal CRD u ngħiduhom kollha għaliex bis-CESL ma nistgħux nofru possibilità li dak li jkun dur mal-liġi vinkolanti tal-Unjoni Ewropea u fuq il-livell nazzjonali wkoll. Sfortunatament ma kienx hemm triq oħra. Punt aħari dok li għamlu l-kollegi dwar l-ispejjeż għall-kummerċanti u l-argument li l-armonizzazzjoni jiprovdi iktar ċertezza legali għal kummerċanti. Min banda dan huwa minnu għaliex l-armonizzazzjoni sħiħa eh, importanti najdu li fun armonizzazzjoni sħiħa tirċiv l-istess riżultat bħala strument fakultattiv bis CESL, iżda jkollha żvantaġġ kbir għal dawk il-kummerċanti li jridu jbieħu domestikament biss f'pajjiżhom għaliex ikollhom imposti fuqhom liġijiet tal-CESL u m'għandhomx vantaġġ għalihom. Jew inkella dawk il-kummerċanti pereżempju li lesti jesportaw skont l-status quo eżistenti. Dawn il-kummerċanti wkoll li kollhom spejjeż addizzjonali fejn mu se jiksbu xejn minn flok. U għalhekk il-Kummissjoni fil-evalwazzjoni tal-impatt qalu għal daqstan dan l-approċċ huwa approċ li imponi spejjeż biss fuq dawk il-kumpaniji li għandhom frankar grazzi għal dawn l-ispejjes li qegħdin iħallsu. Grazzi dan u l-punti biex niċċara l-affarijiet. Grazzi ħafna, naħseb li dik kienet kontribuzzjoni verament silja u nixtieq li sa nfakkarkom fejn waselna aħna edna illi ħanwaqfu ħaniqfu din il-parti ta' diskussjoni minna 10 minuti. Oħra jisu għad raġuni nistgħu nifdu xi ftit mistoqsijiet u jandi xi ftit mistoqsijiet illi rċivejtum ukoll min-naħa tar-rappreżentanti tal-konsumaturi li ftit minn daw il-kummenti huma marbuta mal l-evalwazzjoni tal-impatt kif ukoll l-evalwazzjoni fiha nifissa ġifieri ma nafx jekk għani xamlu għassa jew iktar u dim dinja mistoqsija għas-snira Sanarova u għassur Majer nasab li jkun tajjeb li aħna ikollna indikazzjoni tal-mistoqsijiet prinċipali fejn intom tixtiequ li kull ta' informazzjoni dwarhom jekk tistgħu tagħmluh dan maħabba li hemm ħafna interess dwar dan. U s-Sinjura Gojen fil-fatt qalet li inti diġà wieġibt għal dan il-punt jekk xi ħadd minnkom jagħmel dan naturalment jiena nieħu gost ħafna, però naħseb li s-Sur Majer xtaqsa mistoqsija wara dak li smajna minnaħat is sur Steinmeier u ħaddieħor. Iva, grazzi ħafna, mistoqsija l-Sur Sajfat Jiena naħseb li vera meta jgħid li kumpanija żgħar daqs medju jkollhom problemi li jifmu testi leġislattivi komplikati ħafna u aħna nafu illi iva naqblu mijak meta inti li għandna bżonn ta' bażi legali tajba u sigura s-saħna għandna din l-idea li qed nipproponu ta' strument volontarju u jekk ikun hemm kumpanija żgħar daqs medju li jiva jena, jiena ħanażel li ninuża dan l-istrument tal-kummerċ tiegħi fis-suq intern u jipprova jitallem fuq dan l strument li huwa volontarju u jimplementaħu u ħafna eh, prodotti. Dan eh, jista' jirrappreżenta bażi legali tajba jew le, jew intom tasbu illi f'dak li għandu x'jaqsam l pożizzjoni tagħkom bħala bejjieħ hemm xi ħaġa nieqsa xorta waħda. Kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni? X'taħseb? Iva, naturalment, din hija kwestjoni li ma nistax intik tweġiba dwarha f'żewġ sentenzi. Aħna diġà nafu li hemm bosta punti importanti li jidħlu f'din il-kwistjoni bħal pereżempju r-rimedji, il-mod ta' kif wieħed jista' jsib rimedji, il-lista ta' prioritajiet, il-anka perjodu ta' żmien u jista' l-iktar ħaġa li hija importanti għalija dak li għandu x'jaqsam il-bażi legali kemm tajba jew le hemm bosta punt marbutin ma' dan il-fatt li din il-leġiżlazzjoni tkun faċli sabiex jifmuha negozjati mhux għall avukati minħabba illi Mr. Steinmeier fil-fatt diġà semma illi l-bażi legali fuq il-livell nazzjonali dan jista' jkun ta' svantaġġi minħabba li wieħed ma jistax jiffranka mbagħad spejjeż ta' tranzazzjoni. Dan huwa punt importanti, però punt iktar importanti huwa illi li permezz ta' CSL anka permezz ta' bidla fid-direttiva ħana rridu naraw illi fil-fatt nużaw din l-informazzjoni u din l-informazzjoni l-obbligu ta' informazzjoni mill-esperjenza tiegħi dejjem kienet li negozjant irrid Jihu parir min-naħa ta' xi ħadd li huwa espert fil-qasam legali jew xi avukatu dan iżgur li ħajżid il-prezzijiet u jżid l-ispejjeż għan negozjati ġifieri il-fatt li naraw jekk bażi legali x'tajba sabiex inserħu fuqha jew le din hija importanti. U aħna rridu naraw ukoll x'numa l-iktar punti importanti f'dawn il-kwistjonijiet ħalli nużawhom aħjar U punt ieħor li nixtieq li dwaru forsi dan huwa problem li huwa tipiku Ġermaniż iżda fil-prattika meta aħna nimplementaw dawn l-affarijiet dejjem ikollna problemi ta' kompetittività u bit-twissijiet, ġifiri jekk ikonna dawn l-obbligi ta' informazzjoni u ma jidrux, pereżempju f'xi sit tal-internet, wieħed jista' eh, jirċivi, pereżempju xi informazzjoni minnaħa tal-kompetizzjoni illi forsi hemm xi informazzjoni li hija nieqsa u illi daw ikunu qegħdin jammontaw mbagħad tal-ispejjeż ta' xi l-furu iktar, forsi din hija problema li hija aktar speċifika l-Ġermanja, iżda xorta waħda xtaqt nsemmiha. Grazzi ħafna Sinjor Goyen, s'issa tixtieq titkellem, ma nafx jekk eh, il-professur jixtieq xi jżid xi ħaġa, ma tantx issa narak però. Għasaw li Sinjura Gojens l-ewel, mbagħad eh, sa titkellem sur Professur Stoik. Iva, grazzi xtaqt li nagħmel reazzjoni tal-istarja ta' Sur Steinmeier li qal dawn l-ispejjeż żejda ta' tranzazzjonijiet ħaj jitħallsu biss minn dawk il-negozjati, negozjanti li ħajħatmu fuq livell transkonfinali. Iżda dan mhuwiex approċċ tas-suq intern minħabba li fuq il-livell tas-suq intern għandna wkoll l-istess livell għal kulħadd. U mill-perspettiva tal-konsumatur dan mhux ħajkun kuntratt transkonfinali minħabba li aħna qegħdin naraw li ħajkun hemm kundizzjoni differenti li applikaw jekk skont il-fatt jekk dan mhux ħajt isir ma' xi ħadd eh, illi jekk il-kontrattu jrid tkun finalizzat ma' xi ħadd barra mill-pajjiż jew inkella ma' xi ħadd fil-pajjiż. Jina naħseb illi fil-fatt għanna dan l-istrument armonizzazzjoni għek illi il-dem kun rispettat. Grazie għafna sur professor Stoik. Grazie għafna sur president dwar l-istess kwestjoni dwar kontribuzzjoni ta' sur Zajfert. Nishti najt li fil-fatt dokument li tkun tajab sabiex jifmuh l-SMEs. Nafu li din tkun ħaġa ideali, pero ma naħsibx ikolli Kollinajt, li test legali jista' jkun mifhum minn xi ħadd li mhuwiex avukat, però l-idea hija illi fil-każ ta' diskwid wieħed jista' jsib soluzzjoni permezz ta' dan id-dokument u naturalment din is-soluzzjoni ħanaslu għalha permezz tal-għajnuna tal-avukati. Inti tista' tgħid li f'ħafna mill-każijiet ma jkollokx bżonn avukati. Ġifieri l-ADR u l-ODR huma importanti ħafna, però għandek bżonn ta' dokument kemm jista' jkun ċar li wieħed jista' jserra fuqu jekk wieħed ma jistax isolvi diskwit bejn tnejn minn nies li qed jirraġunaw u jibbażaw irwihom fuq prinċipji li wieħed jista' jifhem. Ġifieri mhijiex xi ħaġa daqshekk ta' barra minnaw illi nikdbu nfasslu leġislazzjoni li wieħed jista' jifhimha. U nafu illi hemm ħafna vantaġġi illi jkun hemm sistema waħda illi huma jistgħu jużaw meta jagħmlu kummerċ fl-Ewropa kollha u ma jqogħdux jieħdu ħsieb il-fatt li jridu jadattaw għal sistemi leġislattivi differenti u dan żgur li jista' jnaqqas ħafna l-ispejjeż. Grazzi, ħadd minnkom ma kummenta dwar dan il-punt, però żgur li nistgħu nsemmu dan il-punt meta naslu sabiex nikkonkludu, però Sinjura Goyens fil-fatt kelmet fuq ċertu dejat li huma alternattiva b'mod speċjali il-fatt li jkollna kuntratt modelli li dan irid ikun mifhum tajjeb naħa tan negozjanti u min-naħa tal-konsumaturi rilevanti x'tib ta' bażi legali għandu u minħabba l-fatt li jista' jkun li huwa vera li l-kumpaniji żgħar daqs ma jistgħux jifmu id-dettalji kollha ta' CSL jekk huma l-om mela eżempju ta' kontrat, naħseb li kun jistgħu jifmu aħjar. U l-alternativa hija illi aħna ngħidu li fil-preżentazzjoni ta' CSL il-konsumaturi u l-kummerċanti aħna għandna bżonn ta' għafas prinċipali ħana raw xnuwa il-modell ta' CSL u għalfejn huwa daqshekk. Tajjeb, ma naħsibx li huwa ovvju dan kollu mid-dokument li għandna bħalissa sur Steinmeier, però forsi l-Kummissjoni għandha xi idea tal-titjib u tista' tgħidhom aktar quddiem. Ma nafx jekk hemm xi iktar kummenti min-naħa tagħkom iżis kollegi. Is-Sur Berlinger jekk inti tixtieq titkellem, naturalment tista' titkellem minħabba li jiena naf inti kow reporter dwar dan is-suġġett mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali, però mhix ħanisfurzak se biex titkellem, però jekk tixtieq naturalment tista' titkellem. Minħabba li naf li inti esperit f'dan, lest l-intik l-opportunità sabiex titkellem. Mela, issa sa sabiex nitkellmu dwar element speċifiku ta' CSL li huwa punt li aħna tkellimna ħafna dwaru fil-kontest tad-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi, kif jaf is-Sur Ġvab li kien ir-rapporter dwar id-dritt tal-irtirar. U kif għattilkom nasib li jkun tajjeb Sirja Sanova u Sur Marsa biex tgħidulna eżattament intom xiftemtu fil-kuntest tal-health check għal evalwazzjoni tal-impatt. Nieħu gost li kieku tieni daqsxejn ta' informazzjoni minħabba li għandi xi ftit ta' mistoqsijiet. Mela għandna Sur Christopher Warner illi diġà tkellem ftit fil-qosor iktar qudiem li huwa l-espert legali fisem l-organizzazzjoni tal-konsumaturi tal-Renju Unit illi segwa dan kollu bir-reqqa u eh, ipparteċipa wkoll fi gruppi ta' l-esperti u wkoll jista' jibda fil-fatt bil-preżentazzjoni tiegħu mbagħad għandna s-Sur Bellinghausen illi huwa espert li tirrappreżenta l-Linklaters, jaħdem mal linklaters illi ħa jispjega għalna x'inhi l-perspettiva ta' dawk li jipprattikaw il-liġi fil-kontest ta' CSL u x'inhija id-differenza bejn id-domandi u il- Sforzi minna ta' konsumatur doktor Kompanijin. nibdew bis-Sir Warner. Chairman and ladies and gentlemen for the opportunity to speak here. Grazzi tal-tajn opportunità nitkellem l-umor nafsinhar. Xtaqt ngħid li fil-waqt li nitkellem fi semwiċ bħal u rappreżentat tagħhom. Wiċ ma miex uh, għoni ċifir Unit, għanna u koll eh, organizzazzjoni paltana fl-Europa. Min huma wiċ x'tirrappreżenta hija l-ikbar organizzazzjoni fl-Europa? Organizzazzjoni li m'għandix fini taqliħ u aħna nifinanzjaw lil nfusna m'għandniex flus minn gvernijiet jew industrija jew partit interessati. Aħna nishtiq on table affarijiet tal konsumaturi kif sen nara fl-slide shows fuq id-dritt tal-tirar xtaqna najdu li aħna naqblu ma tħassib li din hija liġi importanti mhux biss termini tal-livell tal-ħarsin tal-konsumatur u kwistjonijiet speċifiċi li tindirizza manka l-strument fakultativ xi rappreżenta aħna ħerqana daqsħat ieħor sabiex naraw il dawn jaħdem u jipprovdi blueprint tal-ġejjin jekk il-liġi se tieħu dan il-format u dan il-rigward xtaqt ngħid kemm jiena sodisfatt nara li jimko qed jiffoka fuq il-konsumatur u jistaqsi mistoqsija importanti dan huwa għab-benefiċċju tal-konsumatur u din mistoqsija illi konsidrajna Eh, fil-proposti illa minna tal lumu u xtaqna intejbu suqoniku għal-konsumaturi u eh, napoċaw sezzil għal-raġunijiet li ġaġġew spiegati eh, fil-slides. Pero ma naraw lebda beneficju reali mis-sesil u fil-fat sesil ija zvilup illi se joħloq iktar tanni mill-li joħloq benefiċċji tajjeb li bħalissa nħarsu minn id-dettalji eh, li mxaqt għamma s-sizzela li xen ħafna mistoqsijiet ta' prinċipju li għadna ma' rispondejnix u għadu kmini illi namlu dan u minar u ma' sawx namlu dan minar ma' nifmu il-ħtieġa l sizzel u id-dritt tal-irtirar u eżempju ċar u jekk inħarsu lejn dan l-aspet partikolari ta' sezil nistaw nirrispondu mistoqsijiet il ma aktar wisa biex ngħidu hekk. Fuq il-dritt tal-tirar tlabtuni l-paraguna dal-punt fil- flaki u fil-proposta fil-direttiva l-konsumatur u għadrit li applika biss għal off-premises contracts u uh, dan jagħti dritt li l-konsumaturi jibdlu l-opinjoni tagħhom fuq uh, xirja u jħor jirtiraw mill kontrat Dan id-dritt uh, japplika l-40 jum wara li jasal il-prodott u Ovvjament, kontett s sizzil dan kollu mandu tant importanza aktar, ġara darba konsumatur jitura mill kontrat il-kontrat iġi trattat pala għatmażista u l-konsumatur għandu 40 jum sabiex jati l-ura il-prodott u l-negozjant għandu 14 jum biex ħallas l-ura l-ammont l-konsumatur. Nistaqsijaj? Sezil, xizit ma dan kollu? Kif tafu? direttiva dritt tal konsumatur armonizzat bisħiħ il-dritt tal-irtirar għal premises contracts fl-Unjoni Ewropea u dan inkludi il-kontratti transkonfinali u dawk li mhumiex u għal daqstant seżil xed iżżid mal-direttiva ħas tal-konsumatur barra il- għal dak dritt għal xejn fil-fatt, drittijiet huma identiċi fil-direttiva f'sesin u ma nistana l-ebda beneficju żejjed eh, issa għal konsumatur. Hemm eh, lingwaġġ differenti f'sezen li li jista' jwassal l iktar konfużjoni u komplessità għal konsumaturi eh, f'kuntest legali wkoll, però hemm differenzi żgħar li jistgħu iħallu konsegwenzi sinifikattivi għal konsumaturi sezel u l-irġiet tal ċertu stati membri dvarja mill-direttiva għal daqstant. din slide għanna eżempju ta' fejn jistaw jħoġu differenzi qed nitkellmu fuq off-premises contracts li mal-iktar affettwati u dan huwa ta' tħassib partikolari. Meta qed iqis illi e, hawnhekk qed noqtu l-iktar setturi vulnerabbli. Sezzil fil-fatt fi Franza, negozjanti ma jistawx eh, jidu pagamenti fċertu, periodu ma taħt seżil t-proibizjoni taqa. fit stati membri sezil t-neħi dritt għal eh, kontratti ta' nqas minn 50 euro. PayPal issa il-konsumaturi jibbenefika minn ħarsin dal-aspet. Faxa stati membri wkoll sezel tirtira dritt tal-irtirar għal kontrat tan minn 50 euro għaliex issem limitu propju stabilit. 18 istat membret nitkellmu fej sezel wassal anqas ħarsin għal konsumatur meta mqabbel ma' direttiva preżenti. Issa, ponti simili bħal dawn u mistoqsija bejn Li paragunar ta' żewġ reġins ta' t-nifoka fuq l-aspetti fejn hemm tnaqqis ta' ħarsien. U stat nistaqsi, konsumaturi jistaw jefitaw eh, dan kollu jaħdmu skont id-direttiva kif ġad nilkom. Ir-risposta hija mhux neċessarjament dan għax anke jekk siżilija xaġa fakultattiva, huwa negozju li jiddeċidi l-unika għażla tal-konsumaturu jixtri xew le minn dak il-negozjant partikolari u dan ovvjament huwa problema kien negozjant għandu monopolju fuq prodott partikolari jew kien negozjat li qed juża sezzil dan il-każ il-konsumatur mandu l-ebda għażla ħlief li ma jixtrix minn għandak il-negozjant. U anke il-konsumatur għandu għażla dan ikun rilevanti biss Anzi, jekk il-negozjanti kollu eh, Eh, għazla, kollox jiddependi fuq konsumatur li jaffir differenza bej il-sizil u il-ftem eh, prezenti. U anka jekk eh, weħed jaqra materjal il-fact sheet, mandekx il-differenzi li huma tant evidenti bejn bejn iż-żewġ naħat. Għal santi għamela diffiċli għal konsumatur li jkun jaf fuq differenzi. Anke kwa kwestjoni ta' prinċipju dawk li jazzu liġi Ewropea għandhom antitolati titolati E għal ħarsin ugwali minnu taħt il-livell Ewropew. Konsumaturi mandomx e, nżidu għan pizijiet biex ikun għafu li ma liġi hija l-aħjar. U dimma il-pozizjoni ta' terġin prezenti. Il-mira tal-liġi għal ħarsin tal-konsumatur u għal-inħarsu il-konsumatur illi huwa parti minn dik it-tranzazzjoni. Itnaqqis fil-ħarsin ta' konsumatur mhux lanqas ġustifikat minn tnaqqisa biżejt għal negozjanti. Anzi, biżejt fuq negozjanti se jżdiedu. Għanna dritt artirar għal ehm, offra Mrs. Contra sa' l-Unjoni Ewropea. U skont id-dirtiva kollu se ġermanizzat, ma' frant li dritt huwa simili eh, mhuwiex identiku fiż-żewġ strumenti hemm moqsma ta' differenza fl-istruttura jew il-lingwaġġ użat fil-paragrafu dan m'għandu ma sta jħalli impatt fuq id-drittijiet provduti però xorta jista' joħloq komplikazzjonijiet legali. Lingwaġġ differenti jista' jwassal għal interpretazzjoni differenti matul iż-żmien jekk wieħed ħares lejn artiklu 4 nis wieħed ta' seżil, wieħed jista' jasal għal interpretazzjonijiet autonomi. U għal daqstant uh, emżon illi daw iż-żewġ reġins paralleli jiġu analizzati aħjar u għanti mdmiru għet jagħmel dan. Dan huwa każ sabiex eh, negozjanti jaraw jiddeċidu jużaw s-siżi li u le u anka eh, jinnegozjaw z-mod transkonfinali u le. Din kwistjoni ta' prinċipju da m'għandniex risposta lija. Eh, żvilupp korrenti bejn CRD ehm, tajwa sal revizjoni simultanja jew le? Jekk ma nindirizzawx dal-kwistjonijiet nasab l-ispesa għal-negozjanti se jizdidu. Imkow, għatirriti għara jara il-sezel li wasalx għal-ġittiet taħir konsumaturi, pero rridu naraw hemm x'metodi oħrajn illi nistaw naplikaw ukoll ma nix ninsew mistoqsija s-sizil iex bżonn jużaw le direttiva għal ħarżin ta' s-summa li tiġi implementata u għadna għaset nistennew li din uh, ta' il-benefiċċi qabel naqdu u ma biex. Termini ta' su uniku, distance contract aktar se jkunu inqas importanti, pero hemm bżonn ta' xi ħaġa ta' benefiċċju kemm għan-negozju kif ukoll konsumatur. U naħseb għad fadlinna ħafna sabiex nilqu dan il angrezzi Thank you very much indeed. Also tal-li zammejt mal-ħin ukoll. Forsi prezentazzjoni oħra qabel ma jkollna um, round ieħor ta' mistoqsijiet. Uh, Sir Berlinghausen, jekk jogħġbok l-10 minuti. Vielen Dank, äh, sehr geehrt. Grazie ħafna, Sinjuri. Jiena ħanitkellem illum fissem l-organizzazzjoni tal-avukati Ġermaniżi ċbiħantikom l-opinjoni tal-perspettiva tal-avukati ġermaniżi mill-lat prattiku laqda tal-avukati ġermaniża hija favur id-dan din leġislazzjoni komuni tal-beħ f'taħt il kundizzjoni li wieħed fil-fatt irid joħloq din il-kondizzjoni, però aħna naqblu wkoll mal-viżjoni li aħna nabżon ta' liġi komuni Ewropea fejn bejjieħ ikun jista' jixtri kull imkien u anka għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju anka iż-żgħar din tkun xi ħaġa eċċellenti hemm sistema waħda komuni għal kulħadd. Is-suġġett hekk kif smajna minnaħa tas-Sur Warner Aħna ma nafux il-situazzjoni tista' timxi wis u ħabba li dan id-dritt tar tirar differenzi huma żgħar ma raġuni huwa diffiċli li jiena bħala t-tieni kellim inqabbel xi ħaġa ma dak li għadu kemm intqal li huwa simili, allura nixtieq ngħid xi ħaġa eh, illi ħatkun da xejn forsi differenti kif tistgħu taraw mill-slides issa għabek nistgħu naraw li dan is-sistema komuni għandha il dmiri tamel tagħmel il-27 sistema legali tal-Istati membri inti integrati u aħna nixtiequ ngħidu illi anka id-drittijiet tal-konsumaturi huma importanti ħafna però mhuwiex l-unika għan illi hija rappreżentat permezz ta' din il-liġi komuni tal-beħ. U jaħseb li din xi ħaġa importanti u nixtieq illi ma nisaqsux kif għal kelima ta' qabli xista iżid kom din il-liġi komuni tal-bej. Issa rriku għed rrit saqsi li ma standards ta' konsumaturi ta' ħizin ta' konsumaturi għanna u għek, ux xtib ta' benefiċ nistaw naslu għal-jom u nasib li f'dan il-konsum kontest aħna nistaw nitkellmu fuq tisih tas-suq intern, per eżempju, anka dwar il-ħarsin tal-konsumaturi, jiena naqbel eh, perfettament mal-opinjoni tal-professur Stuik li qal Eh, xaħġa ħaġa wkoll bil-tqabbil ta' din leġislazzjoni mal-liġi Belġana illi anke fil kas tal-Ġermanja aħna nistgħu naraw illi anke fuq il-livell tal-Ġermanja naħseb li nisċertu waħda hemm iktar ħarsien tal-konsumatur permezz tal-, eh, leġislazzjoni Ewropea. Issa sabiex nsemmi t-tieni suġġett naħseb nistgħu nieħu l-eżempju tal-fatt illi anke mill-aspett tal- drittijiet tal-konsumaturi aħna nistgħu nofru daqsxejn iktar minħabba li anke f'dak l għandu x'aqsam l-ammonizzazzjoni sħiħa aħna nkun din nimplementaw l-istandard kważi kompletament anke fil-każ tal-dritt tal-irtirar iżda mbagħad għandna l-ammonizzazzjoni minima illi anke f'dan il-każ nistgħu naraw illi għandna dan il-qsim minħabba u dan nistgħu naraw bieċar fil fl-islajt minħabba li 27 stat membru illi għadin jimplementaw dawn il-livelli minimi ta' ħarsin tal-konsumatur b'mod differenti u dan jidrinna aħna li mhux qed joħroġ bħala armonizzazzjoni sħiħa u din naħseb illi diġà ħarġet ċara illi qiegħda tiġri ħafna anke f'dak li għandu x'jaqsam l-obbligi ta' informazzjoni għal bejja u jiena naħseb illi anke f'dak li għandu x'qasam l l-armonizzazzjoni minima, għawek turi CSL illi għanda ċertu affarijiet pozittivi x-toffri minħabba illi aħna din implementaw eh, liġi ġdida, liġi li mhijiex eh, eh, mobbija bil-passat u kanna noqogħdu nirranġaw fija, għandna l-opportunità li fl-istess ħin aħna nkun nistgħu nimplementaw il-ħarsin tal-konsumaturi b'mod ġdid, b'mod komuni għal kulħadd u dina xi ħaġa li hija pożittiva mhux biss għal kumpaniji u iżda anke għal konsumaturi iżda aħna permezz tal-armonizzazzjoni permezz ta' CSL aħna mhux biss ħajkun armonizzazzjoni aħjar, iżda ħajkun armonizzazzjoni ta' kwalità aħjar, aħjar mill-livelli minimi ta' ħarsin tal-konsumaturi li jistgħu jkunu mqabla ma' dan li għandhom bħalissa 27 stat membru. U anke f'dak li għandu x'jaqsam il liġi tal-komuni tal-beħ, aħna nafu wkoll li rridu nsaqsu li nafusna dawn mistaqsijiet. Il-konsumaturi x'benefiċċju ħajkollhom jekk id-dritt tal-irtirar f'kull stat membru ħajkun l-istess. Jekk pereżempju jkun hemm xi oġġett li wieħed ma jistax jixtrih fl-istat membru tiegħu jekk dan il-bejjeħ ma joffrix dan prodott tal-beħ f'pajjiżi oħrajn. Jina naf li hemm ħafna kumpaniji żgħar ta' daqs medju illi l-ispejjeż tal-beħ fl-istati membri joffruhom b'mod differenti u din hija mistoqsija klassika li jkun hemm mandat Amerikan illi ikun jixtieq illi jimplementa xi ħaġa u jkun jista' joffri prodott li jkun jista' jaħdem f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea iżda aħna f'din is-sitwazzjoni sabu fiha bħalissa rridu nikkonsultaw ma' 27 stat membru u għal kull stat membru f'istituzzjoni sabu bħalissa fiha rridu nimplementaw ċertu perċentwal. U jiena naħseb illi rridu naraw li jew u eh, bażi jew nkella jista' jiġri illi fil-fatt il-kummerċ ħajsir bis ma' dawk li huma l-iktar pajjiżi kbar u li huma mistennija li iktar ħajkun hemm kummerċ, però jista' jkun li kif intqal dan l-oġġett qas biss ikun jista' jinxtara minħabba li ma jkun jista' jkun offrut fil-pajjiżi l-oħrajn. Issa jekk ngħaddu fuq livell konkret ta' dritt tal-irtirar naħseb nista' nitkellem fil-qosor u ngħaddi il-slides malaj malaj minħabba li kif qal il- persuna ta' qabli, daw hekk tistgħu issibu kważi l-istess kontenut li hemm fil-CRD. Hawnhekk aħna eh, tistgħu taraw fuq l-slides jiena naħa ta' xelluka ktibtilkom xem fi CSL u furnaħa tal dwar dak li hemm fid-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. U aħna rridu naraw li dejjem rridu nsibu l-kompromess bejn l-interessi tal-konsumaturi u dawk tal-kumpaniji u l-identità li aħna il-tfassil ta' dawn l-slides kif qegħdin dawn juru eżattament kemm hemm rida tajba min-naħa tal-kumpaniji u kwesa biex kunem hemm standard tajjeb li ħajkun implementat f'kull stat membru. U fil-slides ta' wara tistgħu taraw ukoll li kważi kollox huwa l-istess meta nqablu CSL ma' direttiva tradittiet kom, kom tal-konsumaturi sadwar l-eċċezzjonijiet naturalment istaw taraw intom iktar fid-dettal anka dwar il-mod kif tkun implementata il-leġiżlazzjoni u anka dwar il-perjodu ta' żmien tal-irtirar dwar il-konsegwenzi tal-irtirar dwar l-obbligi li għandu negozjant fil-kas ta' irtirar kif ukoll l-obbligi li għandu l-konsumatur fil-kas tal-irtirar u mbagħad tistgħu taraw ukoll għandi slajt dwar xieġri fuq dawn il-kontratti li huma ancillary u anka naraw jekk dan kollu u mhix ehm, obbligi mandatorju nkella volontari, ġifiri jiena nista' ngħidilkom fil-qosor li dak kollu li għandu x'jaqsam mal dritt tal-irtirara aħna bħala wieħed red jipprova iħares l-drittijiet tal-konsumatur, naħseb li m'għandniex noqogħdu nibżawwis mis-CSL minħabba li kważi kollox kien ikkopjat mill-direttiva tal-drittijiet tal-konsumaturi u CSL ukoll miexja wkoll lejn iktar viċin lejn il crt u aħna nistgħu u li t-permetti li l-kumpaniji żgħar daqs medju jistgħu jbieħu u joffru l-prodotti tagħhom f'kull stat membru minħabba illi ikun jista' jara x'inhija l-liġi komuni Ewropea tal-beħu dan. Jista' jkun ta' beneficju l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju dan jista' jkun ta' benefiċċju wkoll għall-konsumaturi li jistgħu bi prezz irħas jixtru prodotti anke li ġej qed ikunu prodotti minn pajjiżi oħrajn u jkunu jistgħu jibbenefikaw ukoll minn sistema komuni aħjar milli 27 sistema differenti. Grazie. Grazzi ħafna. Tal tables eh, ċari u dettaljati illi prezentajt u kenna u kol informazzjoni bejn il-CSL eh, liġit nazjonali u anka il-direttiva ħaġa illi zgura u ħafna interessuqa. Il-Komissjoni kol publikat eh, dokument interessanti ħafna li jitratta dawn l-aspetti. Bekk temmejna l-prezentazzjoni formali Niftaħ il-diskussjoni l-ewel għal-kommenti fuq il-tini round ta' prezentazzjoniet mill-esperti, għambat forsi naddu għal-konklużjoniet kemm xejn aktar ġenerali fuq il-proposta b'mod ġenerali. U jekkaw eh, mill-esperti min jixtieq jikontribwixi eh, fid-diskussjoni kemm tagħmlu li sinjali kieġobkom. Mela, membri li xo intervjenu ċaħat jixtieq jiftaħ il-diskussjoni? Forse nista najt minna ħatijaj li kena analizi ċara u dettaljata ħa il-Sir Bellinghausen u jikkonferma illi f'qasam partikolari dritt tal-irtirar li huwa importanti il- direttiva u l-liġi Ewropea qed jaħdmu b'mod ehm, simili ħafna. Iktar mistoqsija aktar wiesa, però hi tmur lura għal punt li smajna aktar qabel. U jaqqat ukoll mal-punt sur Sr. Goenz u Sur Warner jekk partit sostantivi tal- liġi Ewropea ja simili għal direttiva direttiva Ewropea. Hemm żewġ alternattivi. Il-direttiva għad dritti tal-konsumaturi fil-format ta' trasport se jitwassal għal l-istess benefiċċji pal liġi Ewropea mingħajr komplessità li tkun strument addizzjonali jew kif intqal il-liġi komuni Ewropea hija pakket ħafna iktar superjur għal konsumatur minħabba li għandha elementi addizzjonali jmorru l lin mill direttiva għal konsumatur, għad drittijiet tal konsumatur. U koll il-ċarta Sobelinkhausen fejn indika il-rabta bejn it-tnejn wera 27 blok ta' dak li deskriva u bħala implementazzjoni inkonsistenti ta' regolament armonizzat. Dan u punt prinċipali, il-liġi eh, għal-beħ Ewropej hija responsabbli għal fatt li stati membri ma jistawx eh, jimplementaw liġi armonizzata kif suppost, jew huwa pass il qoddim fil-ħasin konsumaturi għaliex twassal affarijiet li mhumiex disponibbli mill reġim marmonizzata għaliex għandna element ta' valur mizzju ta' hawnhekk. Dan huma l-mistoqsijiet li qegħdin inresqu illum wara nofsinhar. Ma nafx s sur kawsin jixtieq jibda diskussjoni jekk jodbok forsi tista' tgħidilna dwar armonizzazzjoni u għalfejn għandna 27 kaxxa biex ngħidu hekk f'reġim armonizzat. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, das ist die. Grazzi ħafna Iva, din hija situazzjoni sitwazzjoni li nsabu fiha bħalissa bħala puntat lu ġifri f'dak li għandu l-armonizzazzjoni minima aħna ma nistawx naslu għal bażi legali li hija armonizzata u naħseb li l-armonizzazzjoni sħiħa fil-fatt qiegħda tqisa' tisfida il-limiti tagħha stess u jekk aħna nkunu nistgħu nivverifikaw fuq livell politiku li ma nistgħux nibqgħu mexxin f'din id-direzzjoni b'dawn il-passi, jiena naħseb li is-CSL huwa mod tajjeb ta' kif aħna nistgħu noħorġu minn din il-problema u naħseb li fl-istess ħin jiena nixtieq illi nipprova nwieġeb iż-żewġ mistoqsijiet li saħadek kem saqsejt bil-tweġiba pozittiva, Iva, il-CSL ħajjajna dak li għandu xieqsam l-armonizzazzjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi minħabba li aħna qegħdin neliminaw dan id-dubju aħna wkoll qegħdin noħolqu il- liġi ġdida illi mhijiex mobbija bil-passat, bil-problemi tal-passat u qegħdin għandna l-opportunità li nipprivataw kull imkien bl-istess mod u naħseb illi l csn mhijiex biss eh, m'għandix biss tkun ikkonsidrata mill perspettiva tal-konsumatur, iżda anke mill-perspettiva tas-suq internu, jiena kontent ukoll li l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju għandu jieħdu il-ħin sabiex naraw li jkunu jistgħu joffru bi prezzijiet aħjar il-prodotti tagħhom f'ħafna pajjiżi Ewropej. Jiġifieri ż-żewġ mistoqsijiet tiegħek jiena nirriġibhom biva. Mr. Um, Warner. Sir Warner. Mbagħad is-Sir uh, Jista' jkompli wkoll, grazzi Sur President. Mela, jekk hemm diffikultà timplementa parti minn timplementa liġi f'27 stat membru li għandna hawnhekk jew na proposta hawnhekk hija ħaġa li tkun implementata minn negozji kollha fl-Ewropa kollha. Jekk sali jom li jinterpretaw il-dispożizzjonijiet se jkollna tnaqqis u frammentazzjoni. Tini punt. Sir President kellem fuq il-direttiva drittijiet tal-konsumatur u eh, dak li nafsejżen li huma affarijiet identiċi, però huma identiċi fil-kontenut, ma mhux il-mod kif eh, li idejat huma espressi minn perspettiva legali dan ma' żmien jista' joħlo diffikultajiet fl-interpretazzjoni meta għandek paragrafi differenti li sa' waslu għal komplikazzjonijiet legali u interpretazzjonijiet legali differenti. Tajb nżommu f'moħna dal-punt. Saqsejna hemmx benefiċċju li kien hemm dritt tal-irtirar f'seżil l-lin mill eh, direttiva dritti tal sumatur. Mem lebda beneficju li kollok żewġ reġims jibdew minn puntat loqdi simili u mem log fejn nizgudaw li jizviluppaw bl-istess motu li wara 15 jew snin ikunu allinjati ma' xulxin kif ma fil prezent Dan se joħloq problemi kemm għan negozju kif ukoll konsumaturi. Tajjeb u grazzi ħafna, Sur Žvab. Uh, Għaw xie membri oħrajn li jishtiqu jistaqsu xie mistaqsija, Sur Žvab. Grazie ħafna, Sir President. L-ewwel nett jiena naħseb illi verament ġitni f'moħħi din il-ħaġa u nixtieq illi fil-fatt nanalizza daqsxejn u forsi nressaq emenda dwar dwar il-kliem differenti li qed ikun inkluż li qed ikun intużat hawnhekk fil-każ ta' drittijiet tal-irtirar. Iżda jiena hawnhekk nixtieq nuża dan il-ħin, Sur President, minħabba li nixtieq ngħid li dan is-suġġett mhuwiex dwar id-dettalji tal- regolament. Iżda dwar id-dilemma illi l leġislatura Ewropew bħalissa jinsab qoddimu Sir Billinghausen u l-opinjoni tiegħu naħseb illi ma naqbex perfettament illi f'dak l-għandu xaqsam l-armonizzazzjoni minima illi aħna maħniex ħanaslu għal-riżultati tajbin dan mhuwiex sigrit. Forsi mhix xi ħaġa li aħna nixtiequ, però l-armonizzazzjoni sħiħa emminet jgħid li dan xorta waħda mhux ħajwassal għal-riżultati li aħna nixtiequ dan huwa punt li aħna nirridu niddiskutu fid-dettall din raġuni ma nistax ngħid li f'dak li għandu x'jaqsam dawk kelli qed jikkritikaw din il-proposta u fil-fatt ta' kelli kien diskrit minn sinjura Gojjens u minnaħanka tas-Sinjura Saranova li l-armonizzazzjoni siħa mhijiex xi ħaġa li ħad tkun ta' benefiċċju jiena ili t-minsina u għek iżda il-kollegi Majer u l-oħrajn ilhom 20 ta' sħaħ, snin ta' sħaħ, 20 ta' snin sħaħ hawnhekk magħna. meta raġuni aħna rridu naraw li ma ninsewx dak li ġara fil-passatu. Naħseb li rridu naraw naturalment illi rridu nkunu inqas komplikati li kun tajjeb biżejjed iżda dak li għandna bħalissa qudiemna mhuwiex lanqas inqas komplikat u ċari, għan nishtiq li riprovaw namlu aktar ċara situazzjoni issa kif għal sur Zajfert għal kumpaniji zartu daqs medju, forsi jekk nista' nitkellem fuq il-livell artifiċjali aħna rridu ngħidu flimkien mas Sinjura Gojenz li aħna lesti illi fil-fatt nitkellmu fuq eh, eh, il-livell Ewropew nsibu kompromess minħabba li dan huwa xi ħaġa li jista' jkun ta' benefiċċju għal kulħadd, però l-problema hija li aħna hawnhekk qegħdin ninnegozjaw hawnhekk illi f'dak li għandu x'jaqsam l-armonizzazzjoni sieħa xorta waħda dan ħajkun parti mill dak illi aħna diġa negozjajtna fuq il-livell Ewropew, għaddi raġuni jiena nkolli ngħid li għandha xej xattikum naħabba ma nafx kif ħanaqdu dawn iż-żewġ leġiżlazzjonijiet u l-deċiżjoni hija dik kif għal il-rapporti jekk nixtiequx li jkollna aktar limitazzjoni fuq livell Ewropew jew le, rridu naraw li nkunu lesti illi aħna nkunu nistgħu nżommu biżejjed hemm livell komuni U dan il-passaġġ ta' armonizzazzjoni, dan din it-triq ta' armonizzazzjoni tista' tkun tajjeb, tajba iżda rridu noqogħdu attenti illi fil-fatt aħna ma nitilfux kollox ximminaw ftit fil-snin oħra. Skużani li ma kienx mistoqsija iktar sqarrija, iżda xorta għadha xtaqt ngħid għadha. sab ah, naħseb kienet mistoqsija importanti. Hemm xiktar mistoqsijiet fl-ewwel parti, u mbagħad ngħaddu forsi għal kustjonijiet iktar komplikati li tfaċċaw? Għaw xi membri li jixtiequ jistaqsu mistoqsi speċifiċi l-esperti? Mela, naddu għal dibattitu ktar wiesa li għajjem is-sorġvab fuq kif se nimxu l-qoddim. Il-Kommissjoni resqet di proposta smajna punti importanti, opinjoni importanti ġu espressi pal s surġvab irridu naħamlu għazliet fuq triq realistika U eh, l-prezentazzjoni Sor Stephenson kwota l konċet ta' b'sistema eh, fakultativa għadem jekk kontent bilanċata li żewġ naħat ġifir konsumatur u l-negozjant jazbu li hija għażla tajba. Ma nafx illum wara nofsinhar imxejniex il-qoddim f'dan l-aspett. Għalisna li aspetti differenti veru, però forsi fil-sessjoni ta' konklużjoni nistaw eh, inġibu l eh, panelis darom għal-ħajt biex najdu għek u nistaqsjom kif ser nimxu l-qoddim. pari li tista bittuna il eh, t-kelmet fuq alternativa illi forsi tista t-elabur aktar fuq għallum għar nafsinar, pero jidir li illi it-twissija ta' Sivens hija xi ħaġa li hemm bżonn nota tagħha. Jekk ħadd mhu sodisfatt bil-proposta, ħaġa li tkellmu fuqa diversi eh, persuni li intervjene, jek ħatmu sodisfat, mela forsi emżon nikonsidraw xie alternativa xek. U anka aspetti li forsi tistaw tikkonsidraw il-kol kemm intom għandu xaqsam ma' rizorsi disponibli. Is-Sr. għaltinna li mżon naħdmu sabiex intejbu situazzjoni prezenti għabbażi tal-direttiva li ta' maġiċ implementata u dan jitlob rizorsi. Is-Sur Ġvab, jider li li għamela ċennal dan, issa wasal iż-żmien appuntu li ninvestu rizorsi f'xaġa fakultattiva li qed tikkawża ħafna disgwit politiku fil-waqt fil-fatt nistaw mod li inħarsu b'mod kostruttiv sabiex ntejbu id-direttiva l ħarsin tal-konsumatur ma l lura għal liġi eh, Ewropea aktar qudiem dan huwa punt illi tqajjem huwa valitu ħafna dawn tip ta' għażliet li għandna qudiemna u forsi morru lura sur xtojk. Umbat inkomplu għal eh, bqija tal-esperti u f'minuta jew tnej tajdunna x'taħsbu li għandna nagħmlu. Umbat nitlob li rapporters sabiex jokol jikkontribwixxu. Rapporters se jgħidulna kemm tgħin ukoll fuq il-passi li jmiss. U dan jinkludi il-ħelċek fuq il-valutazzjoni ta' impatt ukoll. koll naħseb li ħafna se jkopru dawn l-aspetti. Sir Stoj, grazzi ħafna, President. Kif se nifru l Naħseb li għanna nħarsu lejn il-liġi Komuna Ewropea bħala proġett pilota ma jinter, ma jħuħlax interferenza flakki akki għal-konsumatur. Pero huwa diffiċli ovvjament hemm restrizzjoni politika, restrizzjonijiet politiċi, u għal daqstan ta' issi naħseb għandna nabbandunaw l-affarijiet għal sena sentejn u eh, nippruvaw dan bħala proġett pilota. Ikollok x'armonizzazzjoni siħaj u le hija ħaġa oħra jekk iva jidher li se jkun hemm problemi fl-implementazzjoni, frammentazzjoni fl-implementazzjoni, imma dan m'għandux jiġi eżaġerat, għandna sistemi legali differenti u għandna l-rati wkoll il-fattur illi jaqqat huwa l-CJ u l-interpretazzjoni tagħhom u dan kemm għal siżel kif ukoll l-akki għal konsumatur. Għal daqstant mhix kwestjoni tant ċentrali, però ejja nagħtu l siżil l-opportunità imma tikkonsidrawx dan bħala l-aħħar pass. Ja, das wäre auch äh, mein Fazit. Iva, anka jien naħseb li naħseb bl-istess mod u jiena naħseb li fil-fatt il-vantaġġ ta' dan il- ta' dan is-sistema komuni ta' sezel dak il-vantaġġ li jistgħu jinġibu fid-dejn il-konsumaturi u qabel ma l-iżvantaġġi illi diġa fl-istati membri, jiena naħseb li xorta wahda, irridu naraw eżattament fejn hemm Eh, f'liema pajjiżi hemm iktar ħajsin tal-konsumaturi u dawk il-pajjiżi li naturalment ħajtelfu ħafna, naturalment aħna nasbu li xorta waħda aħna favur li l-suq intern ikun jista' jibbenefika minn ċertu fantiċċi u żgur li xi għaxar snin oħra jew 15-il sena oħra żgur li ħadd ma ħajiftakar fuq Eh, dak li kena qabel minħabba li CSL tantija tajba naħseb illi fil fat tkun nessitna fuq is-sistemi l-oħrajn. Grazzi. Ja, also ich möchte noch mal Iva, jena nishtiq illi nikkumenta dwar xi ħaġa oħra illi qal is-sur ġvab. Hemm ċertu affarijiet illi żgur li qatt maħna ħa naqblu dwarhom. Nistgħu ndumu mit-sena niddiskutu jekk hekk xagelna bżonn ta' eh, perjodu ta' garanzija eh, eh, ta' 20 sena jew 30 jew 10 snin jiena naħseb li hija diffiċli naħseb li huwa tajjeb ħafna li nerġgħu jkollna perspettiva mill-ajru biex ngħidu hekk minħabba li naħseb li din l-alternattiva ta' CSL hija alternattiva tajba ħafna minħabba kif qal Sur Hauser din mhijiex mobbija ċertu esperjenzi negattivi tal-passat u jiena naħseb li CSL fil-fatt għandna naraw illi ma naqdux inqablu għalħin kollu ma CRD u naraw jekk nistgħux nimxu l-qudiem jew lajina naħseb li dan huwa strument mandatorju illi nistgħu nimplementaw u naħseb li għandna nħalluh kif inhu e, ma nix inqogħdu fil-fatt nqablu ħwis u norbtu ħwis ma' CRD rridu naraw illi forsi nimplementaw u naraw kif ħajimxi minnaw sentin tliet snin ieħor oħra forsi jista' jkun li daħi jfalli kompletament, però jnaħseb li hija xi ħaġa negattiva li aħna nqablu il-ħin kollu mal-akki tal-konsumaturi. Minħabba li dawek qed nitkellmu fuq strument ġdid u aħna edin kollu jisna inqablu l-akki tal-konsumaturi ma dan u naħsibx hija xi ħaġa ta' nitaqsek tagħmel sens li kollu qegħdin nifukaw fuq dan it-qabbil. Overestimation. Naħseb qed nissopravallu taw eh, il-nuqqas ta' armonizzazzjoni. Għandak nuxaqsa mill-biħ transkonfinali, għal kontrarju, mm, din l-idea ta' data s sizil illi falsa assolutament, mus se jkunem eh, sistema legali unika, ħaġa waħda hija ċerta se jkun hemm ħolqien tal- ħol ina posit ta' xol għall-avokati li se kollom bżon jirrispondu mistoqsijiet komplikati illi għalissa ma tantx edin niprovaw nirrispondu għom. L-istrument fakultativ mhux vijabbli għal-konsumatur u nemnu li iva tista' tikkonsidraħ bħala proġett pilota, però aħna nażbu illi qed nippruvaw eh, isna nipprattikaw il-maġija u dan għad detriment tal-konsumatur. Iva alternattivi u nilqa anka talba ta' soġvab nħarsu lejn eh, kontrat model, naħdu ma' negozji sabiex ikonna approċ ta' soft law u nindirizzaw il-problemi prattiċi illi qed ikollhom jiffaċċjaw il-konsumaturi u negozjanti rridu nippruvaw inċetu eh, aspetti mill-pożizzjoni tagħna imma kikonna approċ bħal dan jista' jkollna no nuqqas ta' ċertezza fost il-negozjanti kemm ukoll konsumaturi. Thank you. So in, in... Grazzi, mela biex nimxu l-qoddim issa naħseb li bla dubju rridu li tiġi implementata direttiva ta' diritti tal-konsumatur fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qabel ma nistgħu nidentifikaw jekk hemm xi ħtieġa li nindirizzaw aktar il-kwistjonijiet li tkopri id-direttiva. Bekk, lanqas biss tajna ċans li din il-leġizlazzjoni eh, ċans wara żmien twil li ħadet inna biex ninnegozjawha biex naraw kif se taħdem. Naħseb li taħdem dwar l-armonizzazzjoni, għal-regoli, għal-drittijiet, għal-kontratti fuq distanza, eccetera, dawn importanti għas-suq u għalhekk irridu nħallu ħin biex id-direttiva tkun tista' taħdem. Sa dan it-tant nistgħu nifukaw riżorsi fejn huwa l-aktar meħtieġ, pereżempju fi drittijiet diġitali jew inkella biex nindirizzaw uħut mill-xkil leġislattiv li xekkel il-beħ transkonfinali, pereżempju fir-rigward l-IPR, fuq il-dijedi tal-awtur, il marka tal-kummerċ, il-regoli differenti minn stat membru għal ieħor eċetera. Dawn huma affarijiet li affettwaw in-negozji dwar regoli indaqs. Li li minn dawn irridu narfu li u lini li jevitaw li xeklu l-negozjanti biex jamlu negozju transkonfinali huwa distribuzzjoni, taxxa, regoli tal-impigi li huma differenti minn pajjiż għal ieħor, m'għandhomx jaqsmu mar-regoli kontratwali matul dan id-dibattitu il-kwistjoni u l-anija li ħnifokaw fuqa hija li CESL jgħatem biex tipproponi xi ħaġa li twassalet benefiċċju għall konsumaturi aħna mister naqblu għax ħajkonna pożizzjoni differenti jekk dan mister ikun każ jew le, iżda rridu nifukaw li kwalinkwa ħaġa li nagħmlu jekk hija benefiċċju tal-konsumaturi jew le. Grazzi, il-President, issa nitlob l-Sur Majer forsi jixtieq jagħti l-perspettiva tiegħu fuq kif nistgħu nimxu l-qudiem mbagħad ngħaddi l-kelma l-ewwel Majer mbagħad Senelova biex jikkonkludu dan ismieħ. Sur Majer, nitolbok kenna numru ta' mistoqsijiet dwar l-informazzjoni disponibbli. Naħseb li jkun utli jekk tistax tikkonforma ġabat li din l-informazzjoni li inti ħejjejt diskrizzjoni komprensiva dwar CESL vis vis-a-vi il-liġi nazzjonali tal-beħ. U naħseb li fil-rigward id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur kena mistoqsija mill organizzazzjoni tal-konsumatur dwar dan. Naf li dan huwa disponibbli ma forsi tista' tikkonfermanna t-tarif. Mbagħad nitkellmu u nisimgħu minn għandek dwar il-perspettiva tiegħek għal ġejjieni. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst um Grazzi ħafna, Sur President, li iva, sabiex nwieġeb il-mistoqsija diretta tiegħek aħna kemm lilkom kif ukoll il-kumitati l-oħrajn tal-Parlament u l-Kunsill aħna batnilkom żewġ tabelli l-ewwel waħda li diġa ħarġet ftit xorilu nistgħu ngħidu li hija qed qabbella ki mal-CSL. It-tieni tabella għadha mhijiex kompleta u qiegħda turi tqabbil bejn il-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-CSL flimkien mal-liġijiet li mhumiex armenizzati fuq il-livell nazzjonali din it-tabella batnija wkoll lill-Kunsill u tirrappreżenta in-nofs tad-dispożizzjonijiet tal-ħarsien tal-konsumaturi u qed kopri wkoll nofs l-Stati membri. Fil-bidu tas-sena d-dieħla aħna ħantukom lista kompleta u tabella kompleta però xtaqna inwiġbu mill-ewwel xorta waħda il-mistoqsijiet tagħkom minħabba illi aħna konna nafu li ħajkonna dan id-dibattitu u għal din raġuni xtaqna li naġlu għalhekk tajnikom tabella nofs leħja u iktar l-qoddim meta naħdmu iktar fuqa aħna nkun nistgħu ntukom tabella kompleta. U dan għamil nisa biex nifaċilitaw ix-xogħol tagħna issa dwar il-pożizzjoni tagħna dwar id-dibattitu tagħna tal-lum. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nistabilixxu fil-li parti ta' dan is-smigħ, iż-żewġ esperti, it-tnejn li huma waslu għall-istess riżultat. Ġifieri dan huwa punt li aħna ma nistgħux naħluq għajnina qudiemna qudiemu t-tnejn li huma qalu li dispożizzjonijiet ta' CSL huma l-istess livell ta' ħarsin tal-konsumaturi bħal dak li għandna bħalissa flaki tal-konsumaturi. Ġifiri dan huwa din hija konklużjoni importanti ħafna aħna ma nistgħux ninsewha jew taħrab il namil moħħna. Hemm żewġ punti oħrajn illi għal sorbone illi fil-fatt huma dwar dispożizzjonijiet fid-direttiva tal-konsumaturi fejn ċertu flessibilità. Waħda minn dispożizzjonijiet hija l-istati membri jistgħu jipprojbixxu min għandu jkopri il- eh, l-ispejjeż tal-video u Franza biss għandha dan din id-derogo u dan huwa bażat ukoll fuq off-premises contracts biss u apparti minn hekk f'dak li għandu x'jaqsam il-kontratti u kol transkonfinali, din hija xi ħaġa li forsi qasbis nistgħu ehm, nqisuha f'dan il-kuntest minħabba li mhix ħatwassal l affarijiet negattivi. U tieni punt naħseb illi hemm bżonn li aħna nistabilixxu ċertu livell. Iva din kienet problema aħna fil-fatt ħriġna bil-ammont ta' 50 euro. U naturalment hemm ċertu stanti membri li għandhom livell iktar baxx u hemm min qasbis għandhom ammont stabbilit iżda aħna fil-fatt għażilna dik il-leġislatura Ewropew fil-fatt għazel u għal din raġuni nittama li ma t-istawx t fuq hekk, però l-iktar ħaġa importanti li ngħidu għalli li m'hemmx differenza bejn laki fuq il-livell ta' ħajsin ta' konsumaturi u kif qal surwane għal qal li mhux ħajkun hemm valur mizzju, tista' dan huwa kontrast ma' dak li qal sul sur Bellinghauser li fil-fatt huwa il-valur miżjud li ris hemm ħafna valur miżjud inkorporat f'din il-proposta għal konsumaturi u għal kumpaniji. Issa x'inhu l-valur miżjud allura anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kapitlu dwar id-drittijiet tal-video aħna nafu li m'hemmx valuri valur miżjud u aħna dan qatt li għandna valur miżjud minħabba li aħna fil-verità qegħdin nieħdu eżattament u nikkupjaw bl-eżatt dak li hemm fl-akwijiet tal-konsumaturi il-valur miżjud sabiex nweġibu il mistoqsija tiegħek sur President hija tfu l fatt li dawn it-tlet modules li nsibuhom fid-direttiva tal-konsumaturi li kienu armonizzati f-bissieħ ġifieri l-informazzjoni ta' qabel il-kontrat, il-riskju u eh, il-punt, il-kapitlu li għarru koll fil-fatt kienu ikkopjati ebreżat u hemm ħafna wkoll modi soħrajn illi kienu ikkopjati għalhekk għandna valur miżjud u dan jista' iwassal għal livell iktar li ta' ħarsin tal-konsumaturi, ġifiri valur miżjud tal-konsumaturi żgur li ħajkun hemm. mux mhux biss valur miżjud ħabba ċerezza legali kif qal Sir sur Berlinghauser għal negozjanti u għal kumpaniji żgħar ta' daqs medji iżda anke għal konsumaturi dinja importanti. Issa biex nitkellem fuq eh, id-dibattitu iktar wiesa ġifiri il-kwistjoni tal alternativ li għanna dispozizjoni tagħna qabel ma ngħid li għandi ngħid jiena nixtieq ngħid u nagħmilha ċara dak li aħna beħsibna nimplementaw dak li għandu x'jaqsam il-kuntratt mudell biex ngħidu hekk eżempju ta' kuntratt. Aħna nixtiequ li noħorġu bażi legali waħda waħda illi mbagħad bażi tagħha nħorġu b'leġiżlazzjoni li kulħadd tkun jista' jibih il-prodotti tiegħu appażi ta' din il- il-leġizlazzjoni u din hija l-idea. L-idea hija li ngħidu lill-Kummissjoni flimkien mal-partijiet interessati aħna ma nagħmlux dan waħidna ħaj jiżviluppaw ukoll kontratti li jistgħu jkunu ta' eh, eżempju illi jistgħu jkunu pubblikati fuq l-internet u mbagħad jekk ikun hemm xi kumpanija żgħar daqs medju li tkun tixtieq tażel li tuża s-sistema ta' CSL para bażi legali kun jistgħu jazdu dak it-tip ta' kontratt un mbagħad fl-istessin kun jistgħu jaraw eh, illi jazdu dak il-kuntratt li huwa kontratt model eh, ta' eżempju li huwa pubblikat fuq l-internet ħalli u jużaw ħalli jiżguraw illi dan il-kuntratt ikun aċċettat f'kull stat membru. U fil-każijiet ta' CRD per eżempju u sistemi oħrajn ta' ħarsin ta' konsumaturi dan mhux il-każ il-kumpaniji żgħar ta' qas medju jistgħu jserħu fuq dawn il-kuntratti li aħna nistgħu niżviluppaw u jserħu rashom fuq il-fatt li fil-fatt dan il-kuntratt ħajn tara f'kull imkien bl-istess mod. Issa dwar l-implementazzjoni tal- direttiva tal- konsumaturi aħna nafu wkoll li ilna inserħu fuq l-akki tal-konsumaturi u ġbinaw ġimatejn oħra fil-5 ottubru aħna ħan organizzaw workshop fl-imkien mal-istati membri illi aħna maħom ħan nibdew niddiskutu u nippruvaw implementaw ukoll li direttiva għandha tkun implementata bisħieħ. Il-Kummissjoni ilha tipprova illi fil-fatt dan ikun implementat mingħajr ħafna diskussjonijiet. Iżda u issa nixtieq nikkonkludi sabiex nwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek ukoll illi aħna u hekk kemm il-Professur Stoink u s-Sur Berlinghauser fil-fatt kellhom qudiemhom eh, proposta minnaħa tal-Kummissjoni. Din il-proposta minnaħa tal-Kummissjoni qiegħda twijet li żewġ partijiet, ġifiri kem l bejja kif ukoll il-konsumaturi ċertu benefiċċji ekonomiċi u għandu ħafna eh, livell għolli ħafna ta' karsin tal-konsumaturi u ija proposta illi l-partijiet interessati jkun jistgħu jazdu jekk huma u wix jew le din il-ħaġa din raġuni issa jagħmel sens li ndiskutu din il-proposta mbagħad ta' bażi tal-iżvantaġġi jew vantaġġi ta' din il-proposta il leġislatura Ewropew mbagħad ikollu l-possibilità li jista' jiddeċidi x'ħan niddeċidu x'ħan implementaw bħala leġiżlazzjoni u kif mbagħad aħna naraw li nkunu nistgħu verament nofru vantaġġi lil negozjanti jistgħu wkoll il-konsumaturi. Grazzi ħafna, Sur President. Uh, well, thank you very much indeed. Grazzi ħafna, Sumer, għal kontributi siwin tiegħek għad-dibattitu. Issa nadder kelma l-Sur Majer Mbatt lis-Sinjura Senalova biex t-konkludi. 50 minuti jekk iżobkom. Ja, dan għisun. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, sabiex nġbor punti għawlanin, jiena nixtieq ngħid li aħna naturalment is-sitwazzjoni tmur hekk li jekk wieħed ikollu prodott li kun nixtieq ibiħu b'xi 190 euro per eżempju, mbagħad ikun hemm xi li jrid jixtri dan il-prodott jaqbel mal-prezz u jixtrih affarijiet bħal dawn jiġru ta' kuljum ħafna drabi kuljum anzi u ġifiri nafu wieħed ibih u wieħed iħallas. U aħna issa din nitkellmu jisu jisu kull kontratt għandu xaqsam ma dawn eh, aspetti legali u jista' jkollu ħafna konsegwenzi negattivi, però nixtieq illi nżommu għajnejna miftuħin. L-iktar ħaġa importanti hija illi rridu naraw illi dak illi għandu għandu jinxtara jkun il-konsumaturi għandhom ikollhom il-possibilità li jistgħu jixtru dawn il-prodotti, mbagħad niddiskutu l-konsegwenzi. Ħafna minnkom jistgħu ehm, jippruvaw dan il-prodott. Per eżempju, tistaw tmorru fuq l-internet tixtru prodott sabiex tippruvaw li tixtru 120 euro, tagħti l-indirizz u tikteb per eżempju l-Ġermanja. Wieħed suppost m'għandux problemi sabiex jixtri dan il-prodott. U jekk intom tpoġġu per eżempju tpoġġu xi isem ta' xi stat membru ġdid tal-Unjoni Ewropea, intom tistgħu taraw illi ħafna drabi għal ħafna pajjiżi dan din ma tkunx jista' jinbih dan il-prodott minħabba li n-negozjanti ma jkunux lesti li jbieħu f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fis-suq intern. Ġifieri mbagħad il-kwestjoni hija di kif jiena ħanilħu l-flus ilura jew nkella kif ħajkolli xi tip ta' eh, rimedju, xi tip ta' kumpens. Ġifiri, aħna mhux biss qegħdin ngħidu fuq il-fatt li aħna nabżon ħarsin tal-konsumaturi, jew għandna bżonn leġizlazzjoni, aħna rridu nitkellmu fuq il-realtà, aħna rridu noħolqu sistema illi tkun ta' benefiċċju għan negozjati fuq il-livell tal-suq intern. Għandna bżonn illi nofru iktar sigurtà wkoll anka fil- il-fatt li konna iżda sikurta totali fis sistema li nsabu bħalissa minħabba li għanna ħafna leġislazzjoni differenti miex possibli. U daqshekk jiena rridu naraw eżattament kemm hawn leġislazzjoni f'dan il-qasam tas-suq intern u ħarsin tal-konsumatur un mbagħad nkunu nistgħu nsaqsu lill-kumpaniji żgħar daqsmet jekk jafux dwar id-drittijiet u l-obbligi kollha li huma komprati f'daw leġislazzjonijiet u żgur li ħajdu ngħidulek li m'għandhomx idea. rra x'jiġri? Wieħed jiġri illi jiġri mbagħad li wieħed ikun jista' jikkonsulta mal-leġiżlazzjoni pereżempju tal-pajjiż partikolari u jaraw illi x'inhuwa il-każ fir-Renjunit pereżempju għandna każ differenti u naraw mbagħad x'għan nagħmlu b'din il-verżjoni u naraw li dawk li ma jkunux lesti li minħabba il-leġislazzjoni kif inhi bħalissa ibiħu ċertu prodotti aħna nkunu nistgħu ntuhom l-opportunità li kollhom possibilità oħra. U għad raġuni jiena naħseb li għandna nagħmluha din bħala sistema u mbagħad naraw jekk din is-sistema taħdimx jekk ma taħdimx aħna naraw illi anka f'dak li għandu x'jaqsam il-leġislazzjoni l-oħra li teżisti, aħna nistgħu nżommuhom xorta waħda, aħna maħna ħanbidlu xejn minn dak li diġà daħal fis-seħ. Ma nkissru xejn minn dak li diġà bdejna. Ġifieri aħna qegħdin noffru sempliċement opportunità ġdida lil bejjieħ u lil negozjant xejn iktar minn hekk. Ġifieri jekk aħna mhux ħajrna xejna nimplementaw din sistema naqbdu nneħuha mbagħad. Iżda, dik hija situazzjoni. Issa Naturalment, aħna da waqt eh, ħajkolna smieħ ukoll mal-membri onorevoli ta' dan il-Parlament u fil-5 ta' Deċembru ħaj organizzaw ukoll smiħ speċjali wkoll tal-IPP u mbagħad fil-bidu tas sena dieħla ħana suppost ħanoħorġu b'rapport min-naħa tal-imko u jkollna evalwazzjoni wkoll tal-impatt li ta' minn juri ħalli eh, nitkellmux biss fuq il-kontroll, issa ħajkonna smieħ dwar il-kwistjonijiet illi ħat tressa u koll sinjura Gebhardt fiħdan dan l-ismej, jina naħseb illi din tkun xi ħaġa pożittiva illi l-Parlament ikun jista' jagħmel evalwazzjoni tal-impatt tanka minn naħa tiegħu ħalli jkun jista' janalizza is-sitwazzjoni kif inija bħalissa. Dak illi kelli xi ngħid dwar kif ħanimxu minn issa l qoddim jiena naħseb illi l-ismieħ tal-lum verament kien interessanti aħna smajna dwar opinjoni differenti tal- tal-esperti, pero jina naħseb li jek nistanejt eh, xi ħaġa, aħna l-kol kem aħna rridu l-istess affarijiet, irridu li jkollna suq intern li għadem tajjeb, irridu iktar ħarsin tal-konsumatur, irridu li l-konsumatur jkun jistgħu l prodotti ikunu fejn ikunu li l-bejja jkun jistgħu jbieħu mingħajr problemi. U allura jiena naħseb li jkun tajjeb li aħna noffru din il-possibilità li aħna nerġgħu nanalizzaw din is-sistema u li nippruvawha u naraw illi jekk din tistax toffrilna vantaġġ meta mqabel ma' 27 sistema differenti. Għandi raġuni jiena naħseb illi fil-fatt f'dan il-blok irridu ndaħlu dan kollu ħalli bekk naraw illi nkunu nistaw niformulaw dan kollu u ħad dispozizjoni fuq l-internet jekk rina xinna jkunu għamilna ħaġa tajba jekk le mbagħad nkunu nistgħu nneħħu għadi. Grazzi ta' dik ta' dak is-sommarju u tal-li żammejt mal-ħin. Is-Sinjura biex tagħlaq. Grazzi ħafna, President. Issa qegħdin fil-bidu ta' diskussjoni, iżda jiena nixtieq nkun speċifika ħafna fil-rimarki tal-aħħar biex nindirizza uħut mill-kwistjonijiet li feġġew. Barra minn hekk, se nitkellem dwar il- mistoqsijiet li se nistaqsu dwar l-evalwazzjoni tal-impatt. Għaw minn semma s-sistema li mandiċ pis storiku fuqa. Jekk dan il-pis huwa tip ta' livell ta' protezzjoni ta' konsumatur li nkiseb matul l żminijiet fl-istati membri individwali, il-kwistjoni hija Dan ħajsaħħaħ il-fiduċa tal-konsumaturu tan-negozji mod globali jew le. Mbagħad fuq il-mistoqsijiet li nistaqsu dwar l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet u l-fiduċa tal-konsumaturi. Xi ċifri fuq dan ukoll fl-evalwazzjoni tal-impatt ħanaqrom bl-Ingliż. Dwar l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet Ir-reviżjoni tal-health check tal-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni għandha tivverifika u tikkontrolla jekk din l-evalwazzjoni tal-impatt għandux kalkoli tal-pejjeż ta' tranzazzjonijiet fuq l-obligi legali tal-negozjanti taħt ruma wieħed skont il-liġijiet tal-liġijiet li japplikaw artiklu 6. Barra minnek irridu jqisu wkoll ħafna negozji li jbijaw transkonfenalment lill konsumaturi jagħmlu għażliet li ibiħu skont il-regoli li applikaw lilhom fil-pajjiż ta' domiċilju u ma jagħmdomx jaqsmu mal-pajjiżi kollha li jridu jbijaw fihom madwar l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser iktar konsegwenzi għal modelli qed jintuża fl-evalwazzjoni tal-impatt jew le. Mistoqsija li jmiss, il-Kommissjoni konsidrat xi dejta dwar kif it-testijiet ta' ekwivalenza stipulati fir-Ruma wieħed artiklu 6 jiġi implementat fil-prattika u x'ser ikun l-impatt ta' dan fuq in-negozji. Mistoqsija oħra, peress li CRD donna mat isiċ fl-evalwazzjoni tal-impatt minkejja li tipprovdi armonizzazzjoni sħiħa tal-elementi ewlenin tal-beħ b'distanza tal-B2C irridu ninvestigaw jekk id-direttiva CRD għandix impatt fuq l-ispejjeż tal-kummerċ elettroniku B2C jew inkella dan għandux ikun inkluż fil-kalkoli tal-ispejjeż ta' tranzazzjoni. Fuq il-fiduċa tal-konsumatur, il-mistoqsijiet huma dawn. Id-data ntużata fl-evalwazzjoni tal-impatti garantixxi li dawk li wieġbu kienu konxi dwar drittijiet li hemm fl-akki tal-konsumaturi, speċjalment dawk li joħorġu mill-direttiva eh, ta' drittijiet tal-konsumatur, id-dejta l-intużat tigarantixxi lil dawk li wieġbu li anki fil-każ ta' fornituri u bejjeħ li għamel għażla favur din il-leġiżlazzjoni xorta waħda ħikun hemm protezzjoni taħt il-liġijiet tagħhom taħt ċertu kundizzjonijiet biss u l-aħħar mistoqsija l-armonizzazzjoni sieħa tal-elementi u l nin tal-bejħ distanza B2C. Kif ser ikunu wara l-implementazzjoni ta' CRD u kif se jaffetwaw il-fiduċa tal-konsumaturi biex jixtru transkonfinalment? Grazzi. Good, well I'd like to uh... Grazzi ħafna, nixtieq nagħlaq dan ismih billi ningrazzja mod partikolari l-ħames esperti naħseb li applaus minn minnkom il-koll kien dibattitu siwi ħafna. Um, and also Barra minnek, nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Gebhardt minkejja li jessanti u l-Sinjura Senalova tal-li ħadet posta b'kapaċità kbira u l-Sur Majer tal-li ħejja dan ismiħ mal-segretarjat u anke l-Istur Steinmeier. Naħseb li dan għandu jkun model ta' kif ismiħ għandu iseħ tħalna tittal kbir fuq il-kwistjonijiet involuti, dwar tkellimna dwar kif l-affarijiet jistgħu jimxu l-qoddim, forsi mhux dejjem fi qbil, iżda forsi noħorġu b'konklużjonijiet aktar wiesa. Nirringrazzjakom il-koll għal dan. Punt ieħor fuq l-aġenda x'niddiskutu, kuntent li Sinjura Bastos edha hawn, iżda forsi nallokaw ftit minuti biex uħut minnkom ikun jistgħu joħorġu minkejja li d-dossier ta' Sinjura Bastos huwa interessanti, forse mhux kulħadd ħajbqa' hawnhekk. Naħallu ftit ħin biex kulħadd min irid jixtieq joħroġ jista' joħroġ, u mbagħad inkomplu bid-dibattitu ta' senjura Bastos. Grazzi ta' smieħ. So, ladies and gentlemen, I think we should make a... Mela, senjuri, nistaw nibdow eh, bil-punt ħari tal-lejla, nara l rapporter u shadow rapporters ed hawn, u għalek nistaw nkomplu bl-agenda tagħna. Mela, issa ser nitkellmu dwar l-emendi ta' kompromess li s-Sinjura Bastos ħadmet fuqhom ma' Shadow Rapporters fuq rapport tagħha dwar il-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni dwar x'inhu ma 20 tħassi Pawlini ta' ċittadini u l-imprizi Ewropej dwar il-funzjonament tas suq uniku. Din ħarġet fuq proposta tal- dan il-Kumitat stess tal-Sur Grek bil-rapport tiegħu xi ħaġa importanti ħafna, nafu li ħafna mill-kumitati fil-fatt kollha kemm huma qed provdu informazzjoni importanti u utli dwar dan għandna sitt kumitati involuti li kontribwixxew. Dan huwa sinjal tajjeb naħseb li dan kellu effett importanti anke fuq kollegi oħra minn kumitati oħra. Naddi l-kelma l-Sinjura Bastos biex titkellimna dwar flima għada edin fuq dan il-rapport u għalhekk naħseb li tqasmu wkoll tqasmu kopji tal-emendi ta' kompromess, is-sur repo qed jipprova jistaħba mill biex ma narax ma jatawn, is-sur Rochford, naħseb is-sur Mandels ukoll ħajtkellem dwar dan, s sinjura Rula mux għawn, is-sinjura McClarkin qedawn il aħħa is-sur Deong mhux qiegħed hawn. Malek għandna rappreżentanza tajba ta' Shadow Reporters, Nibdow issa bil rapporter Sinjura Regina Bastos. joġbok ti prezentanna rapport. Iva, grazzi ħafna President. Huwa pjaċir kbira li li qiegħda hawnhekk u nista' intikom riżultat ta' negozjati tagħna ma' Shadow Rapporters. Irnexxinna naqblu fuq l-emendi ta' kompromess biex ikopru 82 emenda li ġew mibawta ma' dan rapport. Ir-rapport huwa wieħed ġustifikat għaliex hemm dista kbir bejn l-istennijiet li ċittadini u l-imprizi għandhom u il-mod kif is-suq uniku tassew qed jaħdem. U dawn tħassib li ċittadini tagħna għandhom ikopru sensiela wiesa ta' kwistjonijiet, per eżempju il-pensjonijiet, spejjeż marbuta ma' s-saħħa, il-distak digitali, il-spejjeż bankarji, il-VAT, l-enerġija, l-provista tal-enerġija, l-ispejjeż tal-enerġija, ġifiri kwistjonijiet wiesa, firxa wiesa ta' affarijiet li huma imdaħli f'dokument wieħed. Irnexxinna naqsu dawn it-ħassib u fl f'lista ta' 20 biex ikonna tweġiba mill-istituzzjonijiet, mod partikolari il-Parlament Ewropew f'dan il-każ. Għan indirizzaw in-nuqqasijiet u d-distakki li hemm għajibna u koll nuqqas ta' informazzjoni b'mod partikolari u anke l-vizibilità fir rigward il-leġizlazzjoni u barra minn hekk ukoll nuqqas li l-istituzzjonijiet tagħna fil-fatt ma kinux qed ma mal-istennijiet ta' ċittadini tagħna kif inhu xieraq. Għalhekk fir-rapport dak li xtaqna nagħmlu huwa nifukaw b'mod ewlieni fuq il-governanza Dan għandu impatt kbir fuq iċ-ċittadini, fuq l-imprizi madwar l-Ewropa u kif qed inti stess, Sur President, ħafna kumitati kienu involuti fi tfassil mill-ġdid tar-rapport, ksibna informazzjoni u opinjonijiet minn grupp varjat ta' sorsi li kienu utli ħafna biex nindirizzaw dan it-ħassib u irnexxinna ndaħlu dawn fir-rapport li issa qegħdin nippreżentaw għal vot fil-kumitat l emendi ta' kompromess mumiex komplikati u kontroversjali segwu il-linji li ġew mitluba minna li nsegwu u jippruvaw joffru soluzzjoni speċifiċi għal dawn l-20 tħassib u lini li għandhom iċ-ċittadini. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għal l-spirtu pront li kellhom għal kemm kienu miftuħa, kemm kienu lesti jikkoperaw biex nkun nistgħu ntejbu ir-rapport. res resqu 15 elementa ta' kompromess li diġà ħan deskrivi issa, qed nippruvaw nkopru l-opinjonijiet u tħassib ta' kumitati oħrajn. Kumitati oħrajn li għandhom jiet fuq dan fuq din il-kwistjoni, kompetenzi li huma marbuta ma' dan ir-rapport. L-idea hija li r-rapport ikun kemm jista' jkun konsistenti u utli kemm jista' jkun. Hemm nuqqas taqbil fuq wieħed minn dawn l-emendi ta' kompromess li għadu pendenti il-grupp tal-ħodor u shadow rapporter mill-grupp tal-ħodor kif ukoll il-grupp tal-Alde li mhux qed jaqblu dwar l-emenda ta' kompromess numru 5. Dan din titkellem dwar is-swieq ġodda li jistgħu jinfetħu bil-kummerċ elettroniku u s-swieq diġitali iżda b'din jekk impoġġu fil-ġemp dan din l-emenda partikolari hemm kunsens wiesa l-emenda ta' kompromess li aħna batna lill-kollegi. Bażikament bdinna t-test oriġinali tal mod sabiex nippruvaw noħorġu minn kwalinkwa nuqqas taqbil li kien hemm qabel u ħerqana nistennew ser serħun ir-riżultat biex naraw il-gruppi politiċi u s-ser jappoġġawna fuq dan. Punt ta' malajr fuq l-emenda 22 u l-tibdiliet intbatet mis-sur Dejong dwar il-klim emergence of l inglis fit-test. Dawn iż-żewġ kelmiet bl-Inglis jirreferu għal kumpaniji ġodda li qegħdin ifeġġu u mhux kumpaniji li diġà qegħdin jeżistu fis-suq jeżistu fis-suq. Naf li l-kollega ma riċeme referenza għal kumpaniji differenti kollha li possibilment jistgħu jkunu qed jaġixxu b'mod inqas onest jew b'mod fraudolenti jekk tippermettuli u għalhekk qed tirreferi għal kumpaniji li huma emerġenti għalhekk daħanna dan il-klim fil-emenda Hemm ukoll l-emenda mibgħuta mis-Sur Correa de Campos, sur eh, l-emenda 78 li timpenja lill parlament Ewropew jagħmel test ta' kummerċ elettroniku fuq il-leġiżlazzjoni. Bdinna dan kemm xejn u hija kwistjoni ta' tfassil aħjar. Il-verżjoni Ingliża ma tantx kienet tagħmel sens u għalhekk issa ser tkun hekk. Dir toda a nova regolamentação europeia a um e-commerce test. Uh, queria, uh, queria ter a anuência do colega Correia. Għalek aħna bdinna il mot il-lingwaġġ li kienem fil-test u sur Korre de Campos xtaq propju dan it-tfassil għal din l-emenda. Ta' bilħaq nixtieq nirringrazzja ukoll l-personal tekniku, il-konsulenti u anki l-personal kollu mill-Kummissjoni kif ukoll il-personal tal-PPE. Dawn kienu tajnuna kbira tfassil meġdiet tat-test u biex jibatu dawn l-emendi ta' kompromess. Bekk n niksbu struttura sempliċi iżda konsistenti u issa hija aktar faċli li tifimma issa ninsabu f'pożizzjoni biex nindirizzaw din il-kwistjoni ta' x'inhu l-20 tħassi Pawlini ta' ċittadini Ewropej bil-funzjonament tas-suq uniku. Aħna fukajna fuq x'inhu l-kwistjonijiet reali li jindirizzaw li jridu jindirizzaw iċ-ċittadini Ewropej. Hemm xi proposti li għadhom eh, għaddejjin bħal pereżempju l-firma diġitali, il-kuntratti pubbliċi u l-kummerċ elettroniku Dawn ser ikun importanti żgur fil-futur, iżda nixtieq nirringrazzja lil kulħadd lil kull min kontribwixxa b'mod pożittiv biex nitejjeb dan ir-rapport u kollha eh, daħlu dawn il-punti fil-emendi ta' kompromess. Nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporters mill-kumitati differenti, naħseb li flimkien id fit imnexxinna niksbu l-għanu li nitana li konna rapport sempliċi u eżawstiv li jolqot il-musmar fuq rasu. Naħseb li dan ser ikun xogħol importanti, kisba importanti set nitkellmu dwar 20 sena tas-suq waħdini ser ikonna dibattitu dwar dan dal-waqt fi Brussell. U naħseb li dan ħan ukoll fil-plenarja ta' Ottubru fi Strasburgu din is-sena. Għalhekk, e dawn lesta nilqa kwalinkwa mistoqsijiet li l-kollegi jista' jkollhom jekk hemm xi ħaġa li t-tiju n niċċaraw fuq dawn il-15 emenda ta' kompromess jekk joġobkom dawnek. Um, Il-President, grazzi. Grazzi għal dan il-dokument eh, nafu li kien wieħed komplikat, kien hemm isem tal-kumitat l-oħrajn iżda kien hemm interess ġenerali. Is-Sur Repo, Signora McLarkin, is-Sur l-Onorevoli Rule, tixtieq titkellem ukoll? Xi ieħor? Korea de Campos? Sur Manders ukoll għalli Serġeġi ma ma nafux u Sinjura Bastos. Grazzi President. Xaġa li nsejt nsemmi, kollega Rochefort kien verament ti koopera, kien lest eh, jgħamil kompromess irtira seba mill-emenda 79, 80, 81 sa 89 u dan verament Eh, faċili tax xogħol tagħna. Nirringrazzjak mod speċifiku għal dan. Naddulu l-ħajr tiegħek meta jirriġi. Issa l-Onorevoli Repo. Grazzi President. Nixnira Bastos minna ħatijaj għal kooperazzjoni sfiqa ħafna fuq dan il-rapport verament importanti. ma kellix għalfejn nirtira xi emendi, iżda nixtieq nitkellem dwar l-emendi ta' kompromess li għandna dimna Naħseb li nistgħu naċċettawha mhux naqblu mal-maġġor parti tiegħu. Grazzi. Min imissu? Ħadd mill-Alde, Signora Rula? Aħna nappoġġaw il-kompromess, kontenti bil-kompromessi u nirringrazzjawkom għal kooperazzjoni tajba li kellna. Signora McClarkin. kolla jisna najtnu l-istess ħagġa. Nirringrazzja l-rapporter għal-mod inklusiv li ehm, trattat dan il-rapport u kif ħdimna fuq dan il-rapport. Ressat bost amendi biex nsaxħa il bots inizjali, l-inklużjoni u promozzjoni tal-IMI biex ukunem iktar żgħażagħ li jidħlu fis-suq tax-xogħol permezz anke tal-kummerċ elettroniku u l-importanza li ma nagħmlux regolamentazzjoni żejda. Niżguraw li l-affarijiet ikunu mirati jekk huwa meħtieġ u li ħajżid valur miżjud. Nixtieq niċċara biss l-infurzar ta' għanijiet aħjar ta' regolamentazzjoni, testijiet, nżguraw li kunem konsistenza. Iżda nista' nikkonferma li ħan appoġġa l-emendi kollha ta' kompromess u nittama li l-Kummissjoni tilqa dawn il-kompromessi li huma dak li jixtieq jgħid il-Kumitat. L-Onorevoli Korea de Campos. Grazzi, President. Jiena nixtieq nifraħ li sinjura Bastos għal xogħol siwi li għamlet kif kollegi oħra qabli konfermaw. Jiena nista' ngħid ukoll li naqbel bisħiħ ma tfassil li hija proponiet għall-emendi tiegħi 68 bord partikolari u nixtieq insemmi wkoll il-fatt li dan il xogħol kien wieħed importanti ħafna, qed nitkellmu dwar 20 sena ta' xogħol fuq is-suq uniku wara kollox u hija xi ħaġa importanti li nirrikonoxxu. Fil-ħames emenda ta' kompromess Naħseb importanti li nżommu s-sentenza u l-ħolqin ta' ehm, template contracts standardizzati Ewropej. Naħseb li dan huwa suġġett li aħna ndirizzajna fid-dibattiti li kellna aktar kmini llum wara l-obsenar. Naħseb li huwa prinċipju importanti li jkollna fis-seħħ. Dan jiddependi dwar kif jiġu negozjati l-affarijiet, ovvjament, u rapporter ser ikollha tinnegozja dan b'dawn il-punti f'moħħa. Grazzi. Grazzi, għam xaħat tiħor jishtiq kontribuċi, għajte President, rappresentant tal-Komissjoni, ila tiġi għonek fil-Komitat u forse tixtiq tajt kentejn jek joġoba. No, you're not connected. I am. You are no, not. I am. Okay. Uh, no, I just want... Le, nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall-interess li tawl dan il rapport il-konsultazzjoni tagħna ma' firxa wiesa ta' nies fuq l-20 tassi Pawlini ta' ċittadini u impriżi Ewropej dwar il-funzjonament tas suq uniku kien preżenti fuq l-internet, storja li għalina għadha għaddejja, dejja qed inkomplu nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna biex nkun nistgħu niksbu input min-naħa tal-pubbliku. Nirringrazzjawkom għal merħba li tajtu għax-xogħol għal dan ix-xogħol mill-Parlament Ewropew u aħna nixtiequ li dan ix-xogħol ikompli. Grazzi ħafna da kollu li kelli ngħid. Well... Grazzi ħafna, jgħid il-President. Issa ħnivvotaw fuq l-emendi tal-kompromess għada fl-10 ta' filgħodu dan ikun il-ftuħ tal-laqa fil-fatt għaliex ser nużaw il-kamra mid-9 sal-10 għal eh, laqa in kamera dwar l-akwist pubbliku. Niltaqgħu għada fl-10 ta' filgħodu magħkom il-koll għandna newsletter li ma kienux eh, qed jisimgħu ix-xandira online eh, din hija disponibbli jekk m'għandkomx tistgħu titolbu għaliha bl-email. Nirringrazzja l-Sinjura Bastos u Shadow Rapporter Skolla għal dan ir-rapport u nħarsu l-qoddim għal votazzjoni pożittiva dwar dan għada. Naħseb li għanna nizguraw u koll li konna l-opportunità biex ikonna dibattitu dwar dan fis sessjoni plenarja, għax importanti għal ċittadini Ewropej kollha. U din xi ħaġa li rridu nitolbu l-gruppi politiċi kollha biex dan nagħmluh. Grazzi tal-li kontu maħna l-lum l-obsenar u niltaqqa għada fl axrata ta' fil-ħodu.